is-sitwazzjoni fit-Turkija b'mod partikolari t-tneħħija ta' sindki eletti. U qabel ma nibdew id-diskussjoni nixtieq insemmi illi matul is-sessjoni plenarja din il-ġimgħa qegħdin nittestjaw sistema li hija ġdida li se tippermetti li l-MEPs ikunu jistgħu jiġu rreġistrati b'mod elettroniku għall proċedura catch tiegħi kif ukoll għall blue card. Diġà rċevejtu email l-informazzjoni dwar din is-sistema. U quddiemkom ukoll tistgħu issibu l-istruzzjonijiet bil-miktub. B'hekk tistgħu titolbu għall kelma billi tużaw il-bottuni speċjali fil-magna ta' votazzjoni. U du nota wkoll jekk jogħġbok tal-fatt li b'mod parallel se tkunu tistgħu titolbu għall kelma permezz tal-metodu tas-soltu. Tużaw pereżempju karta, folja ta' karta turiwa din, jew inkella tistgħu tiġu hawnhekk u tindikaw lis segretarjat li tixtiequ titkellmu fil-kaċ DI, inkella biex titkellmu fil-proċess Blue Card tistgħu tollu karta blu. Is-sistema elettronika se tiġi ttestjata matul diversi diskussjonijiet illum u allura jekk jogħġobkom żommu l-karta ta' votazzjoni magħkom il-ħin kollu. Is-sistema wkoll se tiġi ttestjata matul din id-diskussjoni li se tibda issa u kif hekk. Se niddiskutu s-sitwazzjoni fit-Turkija, ġifieri t-tneħħija ta' sindki eletti għal żewġ minuti u nofs. Is-Sur Ladoginski, l-ewwel kellim u r-rapporter. Kollegi, parir suġġeriment. Jekk timxu lejn il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja minn hawnhekk, tindunaw li qegħdin nitkellmu dwar persuni. Jiena ħares fajnejn is-Sinjura Dematas li qed tiġġieled għal libertà ta' raġel tagħha Għandna erba' sindki li tneħħew mill-pożizzjoni tagħhom fit-Turkija għalkemm ġew eletti b'mod eh, demokratiku għandna sur sur Turk, is-sur Oskuk, fuq oħrajn illi ġew miżmuma u għandna wkoll il-kap tas CAP u illi intbagħat il-ħabs ukoll fl-2012. Allura bir-resoluzzjoni hawnhekk tal-lum se nitkellmu dwar dawk illi jiddefendu biex iħarsu drittijiet tal-bnedmin li qegħdin ipoġġu f'riskju l-libertà tagħhom stess biex jagħmlu hekk. U kien hemm dawk ukoll li tneħħew għaliex inħass li insultaw il-ġudikatura. Però Illum qed nitkellmu dwar aktar minn hekk. Qed nitkellmu dwar relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija. Jiġifieri kif qegħdin naraw il-ġejjieni ta' dawn ir-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi tagħna. Irridu nqisu il 20% fil-mija ta' dawk li qegħdin fil-ħabs fit-Turkija qed akkużati ta' atti terroristiċi. U allura rridu nqisu sejġri fit ġejjieni għaliex is-soċjetà torka hija waħda multikulturali. Jixtiequ wkoll drittijiet tagħhom u naf li mhux kulħadd għandu l-istess viżjoni fuq il-ġejjieni tat-Turkija, però importanti li nżommu din il-perspettiva Ewropea għat-Turkija biex niġġieldu għalihom fil-ġejjieni abbażi tal-prinċipju tar-rispett ta' xulxin ir-rispett ukoll ta' stat ta' dritt. Din ir-riżoluzzjoni qed tafas fuq dawn il-punti. Grazzi ħafna. Issa se jitkellem is-Sur Madison, rapporter ukoll, però m'inhiex qed nara hawnhekk fil-Parlament. Bekk, is-Sur Sanchez Amora minuta nofs. Thank you, thank you, President. Kienu eh, muhtram li satisfazzjon por il. Nishtiq nuri s-satisfazzjon tijaj li kien faċli niftemu fuq din rizoluzzjoni fos il-gruppi. U dan kien faċli għax kien hemm deterioru importanti ta' situazzjoni jemmek. il sistema penali ta' Turkija hija eh, issu ddiżenjat biex jalaqħal min jopponi politikament. U tneħħew forma eh, amministrattiva diversi sintki minn dawk eh, minn amministraturi, mhux nies infutati mhux qed nitkellmu dwar tneħħija ta' ta' sindki li ġew eletti minn eh, mill-votanti u u minn floku kien hemm eh, impoġġa xi ħadd ieħor. U dina ntużat biex wieħed eh, jeddet li sindki oħra li pempju sindku ieħor li kellu kellu jagħmel elezzjoni darbtejn biex il-poter seta' jifhem li għandu l-appoġġ tal-poplu. Dak li qed nagħmlu huwa difiża ta' demokrazija lokali fit-Turkija, indipendentement mill-affiljazzjoni politika ta' dawn istintki Hemm ħafna affarijiet qed isiru nuqqas ta' sigurtà tal-poter hija eh, ovvja iżid ma jgħaddi żmien naraw li fil pajjiż hemm iżjed eh, eh, spazji problematiċi. Eh, Grazzi ħafna. Issa jmiss eh, l-Onorevoli Al Saħlani għal minuta u nofs. President, kollegi, nishti nibda billi nirringrazzja l-gruppi kollha u r-rappreżentanti kollha tagħhom għan-negozjati li kellna għad-diskussjonijiet li kellna biex naslu għal dawn ir-riżoluzzjonijiet biex nifukaw fuq dak li tiseħħ bħalissa din ir-riżoluzzjoni ma tiffokax biss fuq il-kap lokali tas CAP illi rebaħ l-elezzjonijiet ta' sindku intbat il-ħabsa tmien snin talli għamel xi affarijiet fuq il-medja soċjali li ħaġa li f'pajjiżi oħra ma jkollix konsegwenzi u dana ukoll ġara lis sindki ta' djar Bakir u Van. U allura il-Parlament Ewropew huwa mħasseb dwar il-problema iktar wiesa u komplessa tal-isfidi tad-demokrazija, il-persekuzzjonijiet ta' l-oppożizzjoni politika, u anki l-abbuż tal-liġi kontra terrorizmu. it-Turkija hija pajjiż importanti għall-Unjoni, kollu qiegħda wkoll tofrilna sfida ewlenija fil-politika barranija tagħna nittama li ma jkollniex bżonn numru ta' riżoluzzjonijiet bħal dan fil-ġejjieni, però jiena u l-grupp tiegħi lesti li nkomplu npoġġu lit turkija fuq l-aġenda meta jkun hemm abbuż ta' drittijiet tal-bnedmin u l-prinċipji ta' stat ta' dritt u demokrazija ma jiġux rispettati. Nittama li nivvutaw favur din ir-riżoluzzjoni nittama illi se nesprimu l-appoġġ tagħna għal forzi demokratiċi fit-Turkija. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Demirel. President, Sinjuri. Illum qegħdin nirreferu għal elezzjonijiet komunali fit-Turkija iċ ċittadini votaw, però x'ġara dawk li ġew eletti mill-ċittadini ma jistgħux issa jibdew xogħolhom. L-awtoritajiet lokali qed jitpoġġew taħt pressjoni kbira. Nixtieq ngħid mod ċar li din mhix xi ħaġa aċċettabbli u demokratika rridu nitkellmu kontra din l-azzjoni. Kollegi, il-gvern AKP qegħdin jattakkaw dawn il-libertajiet. Rajna s-sitwazzjoni x'inhi f'Istanbul, persuni li ntefgħu il-ħabs minħabba tweet li għamlu ma titwemminx din il-ħaġa. Kollegi, meta nqisu t-Turkija qegħdin nirreferu għal 5000 eh, politikant fl-oppożizzjoni li qegħdin fil-ħabs fosthom ukoll anki ġurnalisti u għandna wkoll politiku pers partikolari u popolari li wkoll jagħti il-ħabs b'hekk importanti li nuru s-solidarjetà tagħna lejn dawn il-persuni. Sur Erdogan qiegħed jisfrutta s-sitwazzjoni huwa safat elfa f'Istanbul u allura nistgħu naraw bidla fil-ġejjieni fit-Turkija, però hawnhekk qed niffokaw fuq il-libertà tal-espressjoni, tal-istampa, stat ta' dritt, kollox però qiegħed f'periklu. It-Turkija hija fost il-pajjiżi li għandhom l-ogħla rati ta' qtil ta' nisa, hemm il-vjolenza kontra t-tfal ukoll. Il-ħaddiema imutu f'inċidenti fuq il-post tax-xogħol. Hemm pressjoni kontra t trade unions ukoll. Jiġifieri Dan kollu huwa ċertament serju ħafna u allura rridu noqogħdu ħafna attenti għaliex hemm kriżi soċjo-ekonomika fit-Turkija. Diffiċli ferm għal ċittadini Torok. Isur Erdogan huwa biss okkupat bis-seta tiegħu u allura rridu nifukaw aktar aktar fuq it Turkija fix-xhur li ġejjin. Irridu nbiddlu l-politika tagħna ma nibqgħux aktar ipokriti meta nqisu l-ftehim tar-refuġati pereżempju. Irridu nħallu ħafna persuni torok jiġu hawnhekk għaliex m'għandhomx aktar tama. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Sojdrova. Grazzi ħafna. Kollegi, jiena xtaqt nirringrazzja lil dawk kollha illi s-sottomettew din ir-riżoluzzjoni flimkien qegħdin nuru li qegħdin nappoġġjaw il-forzi demokratiċi fit-Turkija u għandna d-drittijiet politiċi u d-drittijiet tal-bnedmin għal qalbna. L-attitudni attwali tal-gvern qed imur lil minn kull limitu fir-rigward tas-sitwazzjoni tal-Kurdi. Dina ilha problema, però dak li qed iseħħ bħalissa jitlob azzjoni. L-appelli tagħna lill-Gvern Tork li ngħidulhom li ma jistgħux jaġixxu b'dan il-mod bħala membru tal-Kunsill tal-Ewropa u NATO. PKK huwa meqjus bħala organizzazzjoni terrorista anke mill-Unjoni Ewropea per ma jfissirx li t-Turkija tista' tapplika l prinċipju ta' ħtija kollettiva fir-rigward tal-politiċi kollha Kurdi għaliex dana jista' jwassal għal ġenoċidju ieħor. Il-Gvern Tork qed jiġġieled lilu nnifsu allura hemm bżonn li jsibu soluzzjoni u ma nistax iħallu kollox f'idejn il-leġiżlazzjoni. Aħna semmejna il-sindki illi tneħħew minn sindki illi kienu mpoġġija mill-partit tal-gvern. Il-gvern qed jagħmel ħafna pressjoni anki fuq ir repubblikani b'hekk ma nistgħux sempliċement ninjoraw dawn il-fatti erdogan irid ikun lest jaċċetta li l-oppożizzjoni tista' terba' f'demokrazija għaliex l-oppożizzjoni għandha d-drittijiet tagħha anke biex teżerċita l-mandat tagħha mhux biss il-qorti tal qorti ta' Strasburgu, però anki l konsulat tat Turkija fil-Kunsill tal-Ewropa hija wkoll tista' tintuża però l-obbligi u r-responsabbiltajiet tagħhom lejn il-qorti ta' strasburgu wkoll hija xi ħaġa li jridu jżommu grazzi ħafna issa għandna l-kelliema għall-partiti għall-ppe is-sur kristoforu grazzi ħafna jiena naħseb illi matul dawn l-aħħar ftit snin il-vjolenza u anki il-problema ta' dritt tal-bnedmin mat Turkija saret problema ikbar. Jiena fost dawk li naħsbu li din il-kwistjoni hija l-aħħar episodju f'numru ta' episodji li dawru lit Turkija f'ħabs kbir f'atmosfera ta' terrorizmu li qed jiġi esportat lejn pajjiżi fil-viċinat. Sur President, pajjiżi ra jiġifieri u bata l-imperjaliżmu minħabba dak li tiseħħ f'ċipru u dak li ilu jseħħ tal-aħħar 40 sena u allura irridu nagħmlu aktar minn sempliċi riżoluzzjoni u biex nagħmlu hekk irridu nsemmu leħenna u nieħdu miżuri konkreti tolleranza żero fir-rigward tat-turkija l-unjoni ewropea ħadet miżuri konkreti fir-rigward ta' pajjiżi oħra fih dan l-Unjoni Ewropea u lil hinn mill-Unjoni b'hekk m'għandniex neżitaw quddiem is-sitwazzjoni tat-Turkija b'hekk ilkoll kemm aħna u naħseb ħadd fostkom ma jaċċetta dak li qed iseħħ f'pajjiżi dawn il-każijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bnedmin irridu nwaqqfu l-fondi tal-preadeżjoni lit-turkija lanqas ewro xejn ma nistgħux inkomplu ngħinu lil dawn il-persuni li qegħdin joħolqu din is-sitwazzjoni fih dan u lil mit-Turkija. Riżoluzzjoni ma stamel xejn lis-Sur Erdogan, iżda s-Sur Erdogan jiddependi ħafna fuq l-Unjoni Ewropea u minkejja t-theddid tiegħu minkejja dak li qed jagħmel Ċipru u Famagusta, kunu nafu ħaġa. It-Turkija u ferm iktar dipendenti fuq l-Unjoni Ewropea u l-friżar possibbli tal-fondi tagħha b'hekk. Din hija l-unika ħaġa li seġġelhom jisimgħu. Grazzi grupp tas-Soċjalisti Demokratiċi Sinjura Santos għal minuta. L-attakk dejjem jikber min naħa tal-awtoritajiet torok fuq il-libertà tal-istampa l-attivisti ta' drittijiet tal-bnedmin u l-politikanti fl-oppożizzjoni huwa suġġett ta' ħafna tħassib matul l-aħħar snin. Il-persekuzzjoni kontra rappreżentanti eletti b'mod demokratiku f'sitwazzjonijiet lokali wassal għal avvenimenti bħal sostituzzjoni tas sindki li għandhom maġġoranza assoluta minflokhom hemm amministraturi illi ma ġewx eletti issa. Dawn l-intenzjonijiet huma diretti wkoll lejn sindki oħra B'hekk din hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux naċċettaw. Dan din hija linja ħamra u ma nistgħux illi b'xi mod xi ħadd imur lil minn din il-linja. nafu li għandna reazzjoni għal rebħa ta' partit tal oppożizzjoni f'Istanbul u allura aħna m'aħniex kuntenti din is-sitwazzjoni. Liġijiet kontra t terrorizmu u liġi kriminali dan ma jistgħux jintużaw biex isektu l kritiċi tas-setat. L-Unjoni Ewropea ma tistax taċċetta dan it-tentattiv biex il-rieda tal-pubbliku tinbidel u jkun hemm ksur ta' stat ta' dritt fit-Turkija. Grazzi ħafna għal Renew l-Onorevoli Strugarju. Bir-Rumen. Wara 17-il sena fis-seta il-pedamenti tar-reġim ta' Erdogan issa m'għadhomx daqshekk sodi. Kellna messaġġ ċar f'Ġunju għaliex tilef il-kontroll f'seba' muniċipalitajiet fil-kapitali tat Turkija. U persuna li tintbat il-ħabs sempliċement għax insultat il-President huwa forma ta' vendetta anki l fastidjar ta' persuni li qegħdin jesprimu ruhom fuq il-medja soċjali jew il-fastidjar tal-ġurnalisti. Il-President Erdogan bekk ejat ikasbar id-drittijiet ta' dawk fl-oppożizzjoni dawk li huma kontrih u s-sindki li ġew eletti f'djar parkir Mardin u Van tneħħew mill-pożizzjoni tagħhom. B'hekk ma nistgħux nibqgħu għaddejjin b'attitudni ipokrita. Irid ikun hemm rabta bejn il-finanzjament u l-sħubijiet biex ikun hemm ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem dejjem. Grazzi ħafna. Għaddu issa għall-Onorevoli konke. Grazzi ħafna, President. l-Unjoni Ewropea bħala istituzzjoni u aħna bħala parlamentari eletti eh, u rappresentanti għanna bżon najdu l-verità. Dak li ilu jiġri ħafna żmien issa fit-Turkija huwa reat kontra drittijiet tal-bniedem u l-ftehim internazzjonali. Mijiet ta' sintki eletti demokratikament, nies fil-politika, studenti, attivisti politiki li għamlu użaw id-dritt tagħhom li jitkellmu ġew arrestati u akkużati batti terroristi u li huma edewwa tat-Turkija. Il-grupp tal-ħodor jinkoraġġixxi l-awtoritajiet torok biex jeħles lil dawk li ġew arrestati u jirtira eh, l-akkużazzjonijiet kontra tagħhom. Nfakruhom li aħna qegħdin insegwu dak li qed tagħmlu u ħankomplu nopponu dan l-istorja eh, għalmitna li manna l-ebda alternativa. Grazzi ħafna jgħid il-President. għal-grupp ta' identitu demokrazija naddu issa għal-Revri Zimniok. Signori, il-situazzjoni fit-Turkija et mur mill ħażin għallar. ar Erdogan qed eh, daħal forma ta' gvern assoluta, qed fittex maniri biex ixaħħabna qed jagħmel gwerra f'pajjiżu u qed jipprova jikonsolida iżjed il pozizjoni billi neħi il-sintki demokratiċi. Kritika mill oppozizjoni u mill-Prim Ministru li kien qabel u President ta' qabel u rew kemm jistgħu kemm jiġġustifika l-ġustifikazzjoni uffiċjali hija hija żbaljata. L-Unjoni Ewropea m'għandix taċċetta dawn it-teddidiet. il demokrazija mhux biss għandna nikkundannawhom għan eh, naslu għal konklużjonijiet naħseb li wasal iż-żmien biex intemmu darba dejjem il negozjati li ma jagħmlu l-ebda sens mhux parti minn dak li naf fih. Grazie ħafna. Naddu issa għal l-onorevoli Zara Zaradil. Grazie President, mill-2004 jena kont membru bistax sena biex nestendu l-Unjoni Ewropea. U din is-sena u l-ewwel darba li mhuwiex membru tal-Kumitat ħabba Turkija. Frankament fil-kas ta' Turkija huwa wasanna eh, f'impass. Jina tradizjonalment eh, nappoġġa l turkija ma kelli nbiddel l-opinjoni tiegħi u raġu waħda mir-raġunijiet hija li situazzjoni wara l-attentat eh, ta' ku il-perġis li kien hemm fl-armata, fil-mezzi ta' xandir, amministrazzjoni fej repressjoni waslet f'punt verament oli. Qed naraw l-reġim jattakka lil nies fil-politika lokali u kif qed jattakkom. Għanna nkunu ġusti mat-Turkija, għannix nuqdu nabu noli magħhom u najdu li f'dan iċ-ċirkustanzi li Turkija qatt ma tista' ssir membri tal-Unjoni Ewropea. U għandha ngħidu da forma ċara. Grazzi ħafna. Naddu issa għall-Onorevoli Williamson għal-minuta. Tusind tak, formand. Kære kollegaer, situation... Grazie Afna, President. Kollegi, situationen i turkija miex aċċettabbli. Sintki kurdi eletti demokratikament ġew neħija u dak li l-kandidat għal-presidenza Dimitris qiegħed fil-ħabs u l-uniku reat tiegħu huwa li juża l-libertà ta' espressjoni tiegħu. Eluf foħra ta' parlamentari, sindki, membri tal għedin fil-ħabs. U din ir-repressjoni fit-Turkija għandha konsekwenzi l-azzjonijiet ta' Erdogan mandom xieġu accettati għanna bżon naġixxu il-biljuni li l-Unjoni Ewropea tibat il turkija għanna waqfuhom sakemm nkunu niżguraw drittijiet demokratiċi il-poplu ta' Turkija ħaqqu dan, l-oppozizjoni demokratika ħaqqu dan u kif ukoll minħalla fit fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Hekk <clears throat> temmejna il-gruppi politiċi, il-Senjura l-Onorevoli Rees Mogg. Grazzi ħafna. President, u grazzi U grazzi l-452.321 li votaw il-partit ta' Brexit eh, fil-reġun tiegħi. Huwa tħassib għalina li naraw fil każ tat Turkija li jew nuqqas ta' demokrazija. Hija ħaġa stramba li l-Unjoni Ewropea għada ma skludiċ il-possibilità li teskludi Eh, l-Turkija. L-demokrazija huwa li jkollok demokrazija f'pajjiż bħal eh, Turkija li qegħdin jimminaw jimminaw ix-xewqat tal-votanti fl-istati membri tagħhom. Il-bieraħ eh, MEPs minn partiti oħra qed jgħidu li għandhom nistennew iżjed qabel Brexit ħalli ħalli jirranġawha jixtiequ bidlu il deċiżjoni tal-poplu Britanniku hija ħaġa verament eh, eh, ta' soba li naraw li qed din l-istituzzjoni qiegħda tipritka ħaġa li turkija u mbagħad tagħmel eh, ħaġa bħal din fil-reġjun tagħha. Grazzi ħafna. Għal minuti ngħaddu issa lill-Onorevoli Sokol. gospodine potpredsjednie svi znamo da je turska izuzetno vaan susjed europskoj uniji. grazzi viċi nafu li turkija hija jew eh, pajjiż importanti għalina u u Turkija għandha eh, impatt importanti fuq dak ir-reġjun Bosnia Herzegovina pereżempju, speċjalment partiti tal-Bosniaċi, ħaġa li m'għandux li m'għandux ninjoraw. Sfortunatament il-sitwazzjoni fil-pajjiż hija qiegħda f'periklu għax hemm dawk li mhux qed jaċċettaw deċiżjonijiet ta' qorti konstituzzjonali u dawk li ma jaċċettawx l-istas ta' dritt billi ineħħu il-konstituzzjonalità ta' waħda mill-elementi etniċi fil-pajjiż. Issa dwar it-Turkija fl ewwel l-aħħar snin rajna sitwazzjoni fejn id-demokrazija qed tiġi eh, imminata eh, u l-istess għall-ordni konstituzzjonali u l-istat ta' drittu. Din ħaġa li ġiet intensifikati wara il-ku li ma rnexxiex fl-2016 u rajna kif fil-ġedukatura f'akademja nies li u dak li qed naraw issa huwa sintki li neħħew minn ħatra tagħhom. Sfortunatament dan id-deteriori ta' sitwazzjoni evidentement mhix ħaġa tajba u l-prinċipji li fuqha t-Turkija moderna ġiet ibbażata, demokrazija u stat ta' dritt u stat like li ġi stabilit minn għata Turk madu jeżisti. Biex it-Turkija tkompli eh, f'relazzjonijiet tajba mal-Unjoni Ewropea u Turkija treġġa lura għal standards li kellha qabel. M'għandniex nittolleraw din is-sitwazzjoni. Turkija għandha treġġa lura u tirrispetta l-liġi. Grazzi ħafna. Naddu issa għall-onorevoli ħejn l għal-minuta. Grazie ħafna President, Turkija hija verament ġirin importanti ħafna ekonomikament, politikament, kif ukoll dak li għandu xaqsam ir-relazzjonijiet ma' ċittadina tagħna. Jiena reċentement morti turkija u tqajt ma' nies li fl-istessin kienu ottimisti dwar il-ġejjini u kien hemm qed jaraw possibilità ta' tibdil politiku forma demokratiku u bl-elezzjonijiet, imma kien hemm oħrajn kienu mħazmin ukoll dwar dak kif il-gvern ċentrali qed jaġixxi fit-Turkija, kif qed jaġixxi lejn dawk is-sindki li ġew eletti. Turkija eh, applikat biex issir membru tal-Unjoni Ewropea, hija membru tal-Kunsill tal-Ewropa, tal kunsill tal ewropa u hija u għacċettat li tirrispetta il-prinċipju demokratiċi ma nistawx naċċettaw dak li ġara issa eh, li tneħħew sindki demokratiċement eletti aħna billi niċċattetaw di riżoluzzjoni nibatu messaġġ ċar u b'saħħtu eh, għawwi li l-Turkija u ċittadina biex nappoġġaw id-demokrazija. Grazzi ħafna. L'onorevole Gwetta għal-minuta. Euh, deux questions, Monsieur le Président. Żewġ mistoqsijiet eżis kollegi, Mr. President, għaliex il-level ta' repressjoni qatt ma jitnaqqas fit-Turkija, għaliex issa neħħow dawn is-sindki mis-Sur Erdogan għax kienu toro, għax kienu mill-komunità tat Turki. Ġifieri, għana eh, qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq il-fatt illi E, e, it-tama ma tirenjax fi Turkija anki jekk wieħed mill-kollegi tagħna tkellem Istanbul pereżempju neħħa wkoll il-vota qal wieħed li kien e, brillanti, jiġifieri li kien parti mill-pak, jiġifieri qed naraw illi tliet membri tal-partit tiegħu marru telqu u formaw il-partit tagħhom u għalhekk naħseb illi għalhekk issu wieħed għami illi s-sur eh, Erdogan qed jaġixxi u l-Parlament tagħna dejjem għandu bżonn jiddefendi n-nies demokratiċi ta' dan il-pajjiż. Grazzi. Grazzi. Sun Alfonsi. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Ir-riżoluzzjoni ta' urġenza fuq is-sitwazzjoni tat Turkija dan huwa dibattitu tagħna huwa minħabba eh, theddida u attentati kontra d demokrazija tal-gvern tas Sur Erdogan. Ir-revokazzjoni arbitrarja eh, tas-sindki ta' tliet bliet ewlenin tat Turkija minħabba l-politika ta' dawk li ġew magħżulin mill-elettorat tixxokjana lkoll għal bżonn naġixxu b'ċerta qawwa u għalhekk iż-riżoluzzjoni ġġib it-tama eh, tappoġġja dawk li għandhom it-tama demokrazija fil-Turkija mal-Parlament tagħna wkoll għandu bżonn ikun konxu tal-fatt illi hemm bżonn ta' qafas tajjeb għax il-poplu eh, ta' Turkija għandu bżonn illi ikun hemm eh, rikonoxximent u għalhekk dan huwa marbut mar rifjut tal-reġim tat Turkija li jitkellem fuq il-Kurdistan għal dawk il-Kurdi Jiġifieri dan id-dialogu huwa eh, indispensabbli għal eh, prosperità u fit-Turkija u l-Ewropa għandha bżonn illi tiddefendi l-minoranza kurda. Grazzi. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Λαντσίνη. Grazie. L'onorevole Lancini al minuto. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. Ma nistgħux ninjoraw dak li qed jagħmel Erdogan bħalissa u issa involuti għandna s-sindki ta' tliet ċittà li huma tliet bliet Kurdi dawn is-sindki huma akkużati li għandhom rabtiet ma' l-PKK tneħħew Minn hemm amministraturi e, tal-gvern. Jiena wkoll kont sindku naf ir-rabta ta' fiduċja li jkun hemm ċittadini u għalhekk jiena ma nistax naċċetta din il-ħaġa Erdogan irid tassew jeqret ir-rieda tal-poplu. L-Unjoni Ewropea permezz tal-President tal-Kummissjoni u rappreżentant għolja għall affarijiet barranin iridu jwieġbu batti konkreti għal mexxej illi dejjem jeddet il esponent punent qed jeqret il-libertajiet tal-poplu u bekk qed jappoġġa r-radikaliżmu Islamiku. L-adeżjoni ta' Turkija l-Unjoni Ewropea anke minħabba nuqqas ta' progress fin-negozjati u l-kwistjoni dejjem miftuħa ta' Ċipru ta' fuq ma tridx biss titneħħaġ da din hija xi ħaġa biex inkun onest illi rridu nimxu mal-prinċipji tad-demokrazija li fuqha l-Unjoni Ewropea hija bbażata u din hija xi ħaġa li assolutament irridu ma naċċettawx. Grazie ħafna. <clears throat> Nandu issa l-Onorevoli Gorgi għal-minuta. President, kollegi, kull darba li nitkellmu dwar it-Turkija, nemet eh, ċerta affarijiet jaslu f'muħan fuq naħa għandek 4 miljon refugjat mm, kontrollati minn Erdogan u l-razzjoniet kommerċali mal-Unjoni Ewropea u jeddet li ċittadini Ewropej li qegħdin fuq tehom. Skużani, jgħid il-President Sur Gorgju, ħajkollok tarġa tibda mill-bidu għax m'hemmx traduzzjoni għat-Taljan. Għanarġa naddilek il-mikrofonu mill-ġdid. Nimeron borta na kxekiniste parakal. Naħseb li nispera li kollox fostu issa. Sur l-Onorevoli Gorgju, President, Sinjuri, kull darba li nitkellmu dwar it-Turkija għandi stampa f'moħħi għandi stampa ta' Sur Erdogan li għandu 4 miljon refugjat u relazzjonijiet kummerċali ta' pajjiżu mal-Unjoni Ewropea u qed dan eh, eh, jurihom eh, l mesċeja Ewropej li qegħdin fuq Sa sakemm għandi l-istampa f'moħħi il turkija kull maħat ħadd tagħmel ssir iżjed u iżjed awtoritarja żomm eh, maħtuf għal Ċipru eh, jirfsu fuq il-demokrazija, jineħu prim ministri u idej u l-Toroku Kurdi Għanna bżon li nbidlu din l-istampa għalli ta' kollu uh, ntemmuħ. Grazzi. Islu l Lagos għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Nisma dwar, ħafna dwar uh, sensitività demokratika b'din il-Kamra. U imma jien nixtieq ngħid xi ftit xi ħaġa bħala persuna li għadda minn dawk l-affarijiet jiena ġejt elett bħala membru tal-Parlament Grik erba' darbiet huma xi ftit snin ilu kien hemm proċess illegali li beda kontra tiegħi u kontra ħames membri tal-Parlament oħra tal-partit tiegħi li żammewna l-forma illegali għal 18 xahar nħab wara ordni tal-Prim Ministru eh, Samaran. ċempel l-mħalfin eh, involuti. Aħna u koll kena eh, dat situazzjoni, ma issa jek nħasu lej Turkija għandhom jiġu kastigati, għatma kienu, għatma jistaw ikunu parti tal-Unjoni Ewropea. mux l Erdogan qed nitkellmu dwar it-Turkija ġenerali ma jagħtu l-ebda każ li għal-liġi. Nadu issa għall-onorevoli kif għallu Janni issa żewġ minuti. It-tneħħija ta' tlet eh, sintki eletti ma mhux biss għandha staqsam ma daw it-tlet tibliet fit-Turkija hija violazzjoni tad-demokrazija nnifisha. It-Turkija wara l-ku tal-2016 edha fuq żurziqa lejn it-totalitarianizmu li m'għandux jaqsam xejn mal-valuri tal-Unjoni Ewropea. It-Turkija ma tirrispettax l-istat ta' ditt, id-demokrazija, ma tirrispettax relazzjonijiet tajbin mal-ġirin tagħha u laqqas id-drittijiet territorjali ta' pajjiżi eh, ribtaħħa bħal Greċja u Ċipru u hemm violazzjonijiet tal-żona esklusiva ekonomika wkoll aħna rridu Turkija demokratika u marriġ waħda li teddet u li mhijiex demokratika. Għandna riżoluzzjoni għal darba oħra fejn qed nikkondannaw qatt mhux demokratiku ta' l-Onorevoli Erdogan. L-Onorevoli Insir. President, l-biraħ nisma il-proċedura fil-qorti kontra eh, mill-Konsil ta' Europa u dritti tal-bniedem li kien hemm akkużazzjonijiet huwa ċar li hemm deficienzi serji fil-sistema uh, ġudizzjarja torka. Għandhom, Turkija għandha l-ikbar numru ta' ġurnalisti fil-ħabs fil dinja uh, Tlet uh, sindki ta' HPD ġew neħija wara ħames xhur mill-elezzjonijiet Jiena waqt li kon jgħat nisma' l-proċeduri fil-qorti smajt kif iżjed sintki fil-provinċja ta' Bekir ġew neħja minn postom kollha pal oħrajn ġew akkużati eh, b'terrorizmu għal volja jaġixxu b'forma demokratika. Il-Parlament Ewropew huwa vuċi importanti fil-ġlieda kontra eh, favur dinja ġusta u għanna nużaw di l-vuċi biex jieħlsu l-proġunieri ta' koċenza. Grazzi. Su l-onorevoli Brukart. Die EU wird Türkei nach wie vor ein Grazzi ħafna, President. Aħna rajna dawn il- eh, dawn il-plejers kollha illi marru anke Turkija imħabba t trattat tas sħubija permezz ta' dan l-ekim sejjaħ eh, ftehim eh, tar refuġati biex Erdogan jipprova eh, li jkun hemm sigurtà fuq il-frontieri tagħna. Imma nsaqsu dan kellu effett fuq il-fatt illi r jew le l-migrazzjoni meta wieħed jara ċ ċifri Għaddin naraw dak li qed jiġri issa eh, ma' kif fit-Turkija. Issa aħna bħala Unjoni Ewropea l-ostaġġi tat-Turkija qed jilab qed jilab qed jilab magħna Erdogan. Għandna bżonn li kuna nafu eżatt xed jiġri ma rridu intemmu dawn il-ftemiet u taħdidiet għal sħubija għandna bżonn intemmu l-pagamenti li nagħtu t-Turkija għandna bżonn ikollna iktar ċarezza. Grazzi ħafna issa nagħti l-kelma lis sur Wells għal minuta. Grazzi ħafna, President. Aħna qed nagħmlu dibattitu fuq din is-sitwazzjoni tanta tħassib imma aħna hawnhekk tirrenja l-ipokrazija. Aħna nafu krem elezzjonijiet muniċipali fit-Turkija dis-sena u l-partit tal-Oppożizzjoni rebaħ fi Istanbul Imma eh, fl-laqgħa tal-partit tal-AKA il-Sur Erdogan qal qal illi hekk l-aħjar mod eh, biex Turkija eh, solvi l-problemi tagħha b'demokrazija u stat ta' dritt u aħna konna tas-sow għadna madan kif jista' jkun ta' stmerija anki Giver Hofstadt qal illi din hija ħaġa oltraġġuża biex naraw kif it-Turkija qed tmur dejjem iktar viċin id-dittatorjat u b'tmexxija bħal din taħdidiet għas sħobija impossibbli u lek minn banda waħda għandna l-koordinatur tal-Brexit illi l il pajjiż ma jistax jissieħeb għax tbidel l-elezzjoni u min-naħa l-oħra jagħti l-appoġġ lill-libdems u jagħmel parti mill-konferenza eh, eh, tal-partit tiegħu biex jipprova jeleb eżitu demokratiku fir-Renju Unit. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Skitadal għal żewġ minuti grazzi ħafna, President. Fit-teorija, hemm ħafna raġuni li wieħed ikun paċenzjuż mat Turkija għax pajjiż kandidat u kellu rwol importanti fil-kriżi tal-migrazzjoni li kienet sfida għall istati membri tagħna imma issa tispiċċalek il-paċenzja ħafna ħsibna u tamajna li jkun hemm riżultati pożittivi fit-Turkija biex is istituzzjonijiet demokratiċi jkunu iktar stabbli ma wara it-tantat ta' korp ta' stat fl-2016 din is-sitwazzjoni mhijiex eh, stabbli xejn mhix sostenibbli u l-partit fil-poter mandu lebda, ma jebda ħir illi se jbiddel. Aħna qed ngħixu żminijiet fejn hemm ir-riskju illi forsi ma nagħtux l-importanza dovuta għall aħbarijiet li jiġu dejjem l-istess aħbarijiet li jiġu mill-istess pajjiż. U lek jiena mħassba ħafna fuq eh, smantellament tal-istituzzjonijiet demokratiċi u l fatt illi ħafna nies intafaw il-ħabs minħabba opinjonijiet politiċi differenti minn dak tal-gvern il-fatt li tneħħow eh, dawn is-sintki huwa biss eh, l-iktar eżempju reċenti kif Erdogan qed jittestja l-paċenzja tagħna u aħna għandna bżonn nagħtu każ it-Turkija mhux pajjiż bħall-oħrajn huwa pajjiż kandidat għas sħubija fl-Unjoni Ewropea. Allura hemm bżonn ikun hemm limitu kemm jista' jitbet mill-prinċipji demokratiċi u jiġi konsidrat ukoll illi qed e- e- jissieħeb. Grazzi ħafna is-Sur Benifej għal minuta. Sur President Erdogan e, qed naraw dejjem min-naħa tiegħu azzjonijiet pat-tneħħija tas-sindki fejn ġew eletti demokratikament għax huma qabilx mar-riżultat Anki l kurdi fir-reġjun ta' xlok tal-pajjiż eh, raw illi l vot għalih u il-vot mhux xejn mhuwiex eh, demokrazija li tirrenja hemmhekk ma kif nistgħu ngħidu li hemm demokrazija jekk il-kap tal-oppożizzjoni intefa' il-ħabsa u l tliet snin imħabba raġunijiet politiċi u deputati bħali u oħrajn ma nistgħux immorru hemmhekk bħalma provajna nagħmlu fil l-2016 għal din ir raġuni fuq ħafna raġuni oħra strumenti finanzjarji aħna tajna messaġġi ċari u qawwijin lil Ankara anki fejn eh, kien hemm pereżempju eh, tnaqqasna l fondi u r-risorsi kienu destinati għal dawk ir-reġjuni fejn kien hemm dawn it-tip ta' attivitajiet kontra d demokrazija u aħna provajna ntuhom dritt lis soċjetà ċivili illi jiġġieldu għad-drittijiet tal-bniedem għatma aħna se nifqu milli niġildu kontra dettatorjat u dan favur għas soċjetà eh, ċivili tant tixtieq l-għajnuna tagħna u aħna se nkunu hemm u nirrispondu. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Bizzotto. Nixtieq nirringrazzjak President. L-istorja tal-limna illi Turkija qatt ma kienet ma mhijiex u mhux se tkun qatt l-Ewropa. Hemm 80 miljun Musulman fejn id-demokrazija, l-libertà u d dritt tal-bniedem kull jum jiġu miksurin mid-dittatorjat ta' Erdogan. F'dawn is-snin kollha l-Ewropa tat biljuni ta' euro lit Turkija u hekk hi eh, ħadmet isa favur eh, pajjiż illi qed jaħdem kontra l-libertà, kontra d-demokrazija. U s-sur Erdogan id-dittatur għeddet illi jkun hemm gwerer ta' reliġjun f'pajjiżi tagħna u fil-bliet tagħna. Hekk għeddet u għalhekk Aziz kollegi għandna bżonn nifqu ma' dan il-favoritiżmu fals. Hemm bżonn ngħidu b'mod ċar u qawwi l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ttemm mal-ewwel u għal dejjem ta' dejjem in-negozjati għas-sħubija tat-Turkija fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Issa Imis l-Onorevoli Fullas għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Mela, smajt il-kummenti tal-lum u naħseb wasal il-waqt mhux għall-kumenti imma l-azzjoni. L-unika ħaġa li tifhem il turkija hija ċara l-ħaġa. Jiena twilet kważi fis-sena tal-invażjoni torka ta' pajjiżi u għandi bżonn ngħidilkom bħala Ċipriot u bħala MEP jiena ma niflaħx iżjed nisma dawn il-kliem u għalhekk għandna bżonn naġixxu b'mod deċisiv għax dan huwa l-uniku lingwaġġ li jifhem Erdogan. Pajjiżi vittma ta' din il-politika tat Turkija issa attwalment il-torok qed iħaffru fl-IZ konvoj ta' bastimenti tal-gwerra u huma qed jidħlu wkoll f'Amagusta. U għalhekk din il-praterija, din l-imġiba ma rridux nitollerawha u għalhekk jekk jogħġobkom aqdu l-forzi tagħkom magħna biex Eh, fl-aħħar iħallas dan il-gvern ta' Erdogan na bżonn nibatu messaġġ ċar lill ankara li kull azzjoni illegali se jkollha mbagħad jħallas eh, għaliha. Jiġifieri ma rridux vjolenza min-naħa tat-Turkija jekk jogħġobkom kun umana maqudin u nieħdu pożizzjoni ċara u deċiżjonijiet ċari kontra l piraterija tat-Turkija. Grazzi. Is-sur Mavrides għal minuta. Grazzi, President. It-neħija ta' tliet sindki kurdi għajjem mistoqsija li għandna bżonn insibu tweġiba għaliha. Illum it-Turkija pajjiż demokratiku ikun tkun li ma tkun l-opinjoni tagħna it-tweġiba ngħatat ilbieraħ fil-Qorti Ewropea ta' Dittijiet tal-Bniedem ingħatat b'opinjoni legali mill-Kummissarju Rilevanti tad Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa u sabet illi fit-Turkija hemm nuqqas sistematiku tal-ġudikatura. Għaldaqstant, insaqsu. Jista' jkun hemm ġustizzja għas-servizz ta' gvern illi mbagħad fl-istess waqt dan il-pajjiż nistgħu nsejħulu demokratiku u għalhekk ir-reġim ta' Erdogan illi qed juża l-ġudikatura huwa l-istess gvern illi qed jaġixxi fil-Bulgarija, fil-Bosnja u f'pajjiżi fil-parti okkupata tat Tramuntana ta' Ċipru illi reċentement qed jippruvaw eh, issir Iżlamika b'mod brutali u għalhekk insaqsu se jkollna riżoluzzjoni oħra jew fl-aħħar mill-aħħar se naġixxu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Olivier għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Reċentement il-President eh, tat Turkija Erdogan eh, baqa jżid eh, ma' eh, teddit illi ħalli l-flussi eh, tal-immigrazzjoni jaslu l-Ewropa jekk ma jitħallas u għalhekk aħna għandna bżonn naġixxu għall protezzjoni vitali tagħna. Sur Erdogan jaħseb li xi sultan ta' xi imperu Ottoman ġdid għalhekk juża l vjolenza u din l-imġiba illi mhijiex ta' ħabib meta nitkellmu fuq il-Greċja fuq fuq ċipru u kif il-kollegi jgħidu hawnhekk ovvjament ħadd mod jismagħhom imma il-diaspora torka fil-pajjiżna u fl-Unjoni Ewropea qed iħarsu lejna sitwazzjoni li qegħdin ngħixu bit-Turkija tal-lum tfisser illi l-Ewropa issa e, l-empir e, tal-nuqqasijiet tad-djufija issa qed eh, jedet illi jkun hemm sumissjoni li aħna bħala Ewropa jkunu sottomessi għal ehm, mowġ tal-immigrazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Papadakis għal minuta. Grazzi ħafna, President. L-istess affarijiet dejjem ismawhom l-istess affarijiet it-Turkija qed ehm, teqret dizzijiet tal-bniedem u l-valuri Ewropej u aħna, aħna fl-Ewropa, nitkellmu. Nitkellmu fuq affarijiet teoretiċi, risoluzzjonijiet li m'għandhomx sinifikat. X'inhuma r-riżultati ta' dawn il-politiki? Bil-dekret bil huwa qed eh, jakkuża s-sindki bit-terrorizmu u qed isib lil min joħdilhom posthom. Ta' dawn l-aħħar tliet snin eh, eh, intefa' il-ħabs il-kap tal-oppożizzjoni b'mod illegali qed jitfa' il-ħabs Erdogan anki l-ġurnalisti. Qegħdin eh, anki għal dik li l-IZ ta' pajjiż membru qed ukoll jeddet illi jagħmel kolonja minn Fama Augusta Grazzi ħafna issa is-sur Mazzorin għall minuta Ningrazzak President huwa ċar għal kulħadd anke ħareġ mid-dibattitu dak li qed jiġri mod awtoritarju t eh, Turkija u t-tneħħija ta' tliet eh, sindki kurdi huwa biss l-aħħar eżempju tal-ġlieda tal-gvern eh, Tork kontra l-oppożizzjoni eh, nismi dinja akademika dawk li jiddefendu tal-bniedem ġurnalisti, MPs, assoċjazzjonijiet lokali, ħafna ċittadini li huma wkoll eh, Musulmani, dawk kollha li huma kontra u li jitkellmu kontra l gvern u għalhekk dan il-pajjiż importanti għaddej minn kriżi eh, politika u ċivili importanti ħafna u hemm bżonn naraw il-pożizzjoni ġeopolitika tat-Turkija fuq livell internazzjonali u din il-kriżi ma nistgħux bħala Ewropa ninjorawha u għalhekk insaqsu f'dan il-qafas se jkunx possibbli li nkomplu bil-ġestjoni ta' parti tal-frontieri tagħna u nħalluhom f'idejn it-Turkija Jiġifieri kif eh, dawn ir-refuġati li suppost huma qed eh, jħarsuhom rridu naraw jekk hemmx ukoll ħarsin ta' dittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Dambaċċi. Grazzi ħafna President. Għal deċenni sħaħ rajna ksur ta' drittijiet tal-bniedem pereżempju tal-ġurnalisti li nbatu l-ħabs, naraw ukoll anki se jiġri fil-Bulgarija għax huwa ċar dak li s-sur Erdogan qed jagħmel. U fl-aħħar din il-plenarja qed tirrikonoxxi li kien hemm dan il-ksur politiku dan huwa ġest eċċezzjonali. Prosit kif jgħid eh, aħjar tard milli qatt u tajjeb illi niddefendu l-ġurnalisti li qegħdin eh, fil-ħabsijiet għax nafu illi kien hemm biljuni illi ingħataw mill-nies eh, li ħarsu t-taxxa fl-Ewropa. Nagħti eżempju ieħor hemm ukoll Eh, l-importazzjoni li ovvjament hija importanti imma nafu li t Turkija tniġġes ma tirrispettax eh, regoli ambjentali u se nagħmlu se nkomplu nagħtu l biljuni lit Turkija din hija ipokrazija. Tajjeb mela issa eh, se mmorru għal sessjoni ta' Catch the Eye għal dawk illi saqsow kollha se jitkellmu u l-ewwel is-sur Polċak għal minuta jkeġobkom żommu mal-ħin allokat lilkom. Grazzi ħafna, President. Grazzi tal tajtni l-kelma. Jiena wkoll nixtieq nikkundanna din l-imġiba fuq eh, dawn in-nies li ġew eletti demokratikament bħala sindki ninaqat mal-kollegi tiegħi hawnhekk qed naraw ksur ta' drittijiet tal-bniedem fit-Turkija u t-Turkija ffirmat il-Konvenzjoni fuq id drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet bħala parti eh, mill kunsill tal-Ewropa, imma minflok jirrispetta dawn id-drittijiet tal-bniedem qegħdin naraw akkużi folots, eh, nies intafaw il-ħabs b'sentenzi illegali ksur ta' drittijiet mill-iktar fondamentali mhux biss dawk illi tkellimt fuq pereżempju eh, il-dritt għal proċess ġust, għall-libertà tal-kelma, imma għall-autogvernanza li wkoll hija obbligu fil-Kunsill tal-Ewropa u lek il-Kunsill tal-Ewropa għandu strumenti limitati li stati membri jistgħu jeżerċitaw xi tip ta' pressjoni ma aħna għandna l-istrumenti u għandna bżonn nużawhom. kellim li jmiss it-neħija ta' tliet eh, sindki kurdi mill awtoritajiet eh, torok eh, jiġu wara illi kien hemm trastiru fil muniċipalità kurda mhux biss illi qelbet id-demokrazija lokali imma qerdet l-infrastruttura tal-muniċipalità mħabba il- kontrabandu u eh, l-aġir illegali. Dawn is sintki eh, xtaqu li jġibu lura l-istat biex ikun stabbli, jkun hemm servizzi, anki l ħlasijiet tas-salarji tal-impjegati jiena eh, ħabiba tal-HDP jina mort u mort kemm il-derba u kont dejjem ixxokjata nara kemm il-militari ħakmu din il-belt hemm il-barb wire, hemm il-barrikati, hemm it-trakkijiet u tankijiet tal-gwerra u nimmaġna li kieku kienet il-belt tiegħi juna tinħallas eh, it-taxxa eh, aħna nkunu xokjat u għalhekk dawn il-bliet għandhom bżonn is-solidarjetà tagħna u lek jiena qed eh, inħeġġeġ is-sintki Labour biex jagħmlu ġemellaġġ u aħna nħossuna li li nistgħu nagħmlu l-affarijiet meta jkollna solidarjetà li tiġi oltre l-frontieri tagħna. Grazzi ħafna issa l-kellim li miss. Grazie Presidente. Grazie President. meta ranaw l-aġir tal-gvern ta' Erdogan u nara kif l ħabs ġurnalisti daw kollha illi kkritikaw u jipprova irrassan kull tip ta' pożizzjoni u dissens u għalhekk biss eh, aħna rajna kemm batna flus lill Erdogan eh, biljuni biex jħares il-frontieri tagħna imma ma jistax jibqa ikun kandidat għal sħubija tal-Unjoni Ewropea huwa veru l-Unjoni Ewropea hemm bżonn tara illi meta jkun hemm eh, dan eh, dawn l-attakki eh, fuq il-Kurdi hemm bżonn il-kooperazzjoni allura mat-Turkija anki eh, negozjati jkun eh, għal subija jkunu marbutin mar-rispett ta' drittijiet tal-bnina. Dan huwa prezz politiku waqt l-Unjoni Ewropea tkompli tpoġġi l-interess ekonomika eh, tagħha u dan mhux għal favur il-poplu tal-Kurdi ma nistgħux nagħtu lezzjonijiet ta' demokrazija u ta' dittijiet tal-bnidem lill-Erdogan allura. Grazzi ħafna. Spiċċajna il-proċess sessjoni ta' catch CI qed nara illi l il kelliema kollha eh, jaħsbuha l-istess issa eh, Sinjora Komissarju nixtieq il-parir Dear President. grazie President. President, Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew, grazzi ħafna għal dan id-dibattitu f'waqtu sfortunatament qed naraw illi t tħassib li ddiskutejna preċedentement hawnhekk dwar l-istat tad dritt fit-Turkija għadhom relevanti. L-elezzjonijiet f'Marzu April urewna illi il persuni anzi ċittadini torok jistgħu jeleġġu r rappreżentanti tagħhom xi ħaġa li jistgħu jkunu kburin biha. Però kollox jeħtieġ ambjent politiku b'espressjoni ħielsa rispett għall pluralità. Xi ħaġa essenzjali hija li r-rappreżentanti pubbliċi jkunu jistgħu jeżerċitaw il-mandat tagħhom mingħajr ibiża' jew li jitpoġġew f'riskju ta' detenzjoni wara l-elezzjonijiet ta' Marzu rajna d-deċiżjoni li dawn is-sindki ma jistgħux jieħdu posthom u minflok ikun hemm persuni oħra li jiġu moħtura għal dawn il-pożizzjonijiet. Kif qalet is-Sinjura Mogherini dana kollu idajjef il-proċess elettorali u jmur kontra r-rieda tal-poplu. Ir-rispett għar riżultat demokratiku wkoll intefa' f'dubju bis-sospensjoni is sena l-oħra tas-sindki ta' Mardin Van u Diyarbakir illi minflokhom kien hemm governaturi tal-istat u b'hekk il-poplu m'għandux rappreżentazzjoni fuq livell lokali jagħmel ħsara lid-demokrazija b'hekk it-turkija trid tiżvela miżuri li jippermettu d-demokrazija u dan ġej mill-kummissjoni ta' venezja kif ukoll l-obbligi ta' turkija bħala membru tal-kunsill tal-ewropa kif għedna kemm il-darba lill-awtoritajiet torok Aħna narfu l isfidi ta' sigurtà li għandha t Turkija tajjeb li niġildu t terrorizmu iżda dawn l isfidi ta' sigurtà ma jistgħux jiġġustifikaw it-tneħħija għal raġunijiet politiċi minħabba leġiżlazzjoni wiesa ta' kontra-terrorizmu. Sfortunatament, l-iżviluppi negattivi fl-istat tad dritt mhumiex limitati għall elezzjonijiet lokali biss għatem numru kbir ta' ġurnalisti, kittieba, akademiċi, politiċi u dawk li defendu drittijiet tal-nedmin illi qegħdin jinżammu fit-Turkija. Azman Kavala, pereżempju, illi ilu mizmum dawn l-aħħar sentejn. Saladin Dimirtax, illi l il każ tiegħu instema il bieraħ mill-Kamra l-Olja tal qorti tal-drittijiet tal-bnedmin u anki hemm żieda fil-prosekuzzjonijiet għall-insulti kontra l-President kif rajna fil-każ ta' Ġanan Kaftan Ġoglu. L-Unjoni Ewropea dejjem talbet lit Turkija biex taċċerta l prinċipji ta' drittijiet fundamentali bħala pajjiż kandidat u membru tal-Kunsil tal-Ewropa mhix kwistjoni biss tal-istatus ta' Turkija bħala pajjiż kandidat, iżda t tip ta' pajjiż illi ċ-ċittadini Torok ħaqhom u jixtiequ b'istituzzjonijiet b'saħħithom, pajjiż aktar inklusiv, pajjiż fejn kulħadd isib postu u kulħadd jikkontribwixxi għas-soċjetà u l-progress tagħha. L-Unjoni Ewropea aħna minħa tagħna se nkomplu nappoġġjaw Turkija li tkun prosperuża u bekk tkun parti importanti ħafna fir-reġjun tagħna mhux biss pajjiż kandidat. Huwa fl-interess tagħna li nagħtu l-kontribut tagħna u anki ċittadini Torok għandhom dejjem jiftakru li dejjem se jsibu l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Sur President. Sasef Haristo. Έλαβα 7 προτάσεις ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της. Grazzi ħafna mela jina di seba mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni wara din id-diskussjoni l-votazzjoni ssir illum stess. Issa ngħaddu għal punt li jmiss. Il-Myanmar mod partikolari sitwazzjoni tar-Rohingya. Is-Sur Czarnecki għal minuta. President, Kummissarju, qed nitkellem bħala wieħed mill-awturi ta' din riżoluzzjoni importanti, riżoluzzjoni li waħda non partiġana xi xhur ilu jiena ltqajt mal-Prim Ministru tal-Bangladesh u aħna ddiskutejna il-fatt illi dan il-pajjiż enormi però fqir ikbar mir-Russja dan il-pajjiż laqa mijiet ta' eluf ta' persuni li qegħdin jaħarbu minn myanmar mhux biss problema ta' myanmar iżda anki tal-pajjiżi fil-viċinat u allura naħseb il-messaġġ tagħna tal-lum dwar din kwistjoni hija waħda meħtieġa ferm messaġġ importanti ferm u ċertament se jinstema' B'hekk għandna riżoluzzjoni oħra tal-Parlament Ewropew dwar din il-kwistjoni partikolari. Madanakollu naħseb qatt huwa biżżejjed qatt ma nistgħu nifqu nitkellmu dwar it-drittijiet tal-bnedmin kif ukoll drittijiet fundamentali bħad-dritt tar-reliġjon. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Hawtola għal tliet minuti. Grazzi, President kollega, mhux l-ewwel darba li qegħdin niddiskutu din is-sitwazzjoni tar-Rohingya f'Myanmar tlabna għal waqfien tat-traġedja u ħeġġiġna d-dinja tieħu azzjoni mhix kriżi li bdiet fl-exodus f'awwissu 2017 aktar minn miljun refuġġati mir-rohingya eh, tħarbu minn myanmar diversi mewġiet sa mill-snin 90 dawk li ħarbu fil-maġġoranza tagħhom u waslu għal bangladesh huma nisa u tfal u aktar minn 40% huma taħt l-età ta' 12-il sena ħafna jimxu għal jiem fil-foresta inkluż nisa tqal tfal u anzjani u dawk li huma morda ħafna qegħdin jitrabbew issa f'kampijiet u l-kampijiet tar-refuġġati issa saru l-ikbar fid-dinja hemm iktar minn 600,000 illi qegħdin jgħixu f'żoni żgħar u għal ċertu tfal dawn huma l-uniki żoni u postijiet li qatt huma saru jafu u m'għandhomx opportunitajiet tal edukazzjoni xi ħaġa taqsim il-qalb din u allura id-dinja għandha dmir illi tagħti ġejjieni għal dawn it-tfal fl-2018 il-missjoni ta' ġbir il-fatti ikkonkludiet li r-reati kontra l-bnedmin u ġenoċidju x'aktarx twettqu kontra rohingya u fl-2019 il-missjoni ta' ġbir ta' fatta tan-Nazzjonijiet Uniti wkoll ġabar informazzjoni dwar l-istupru, stupru, tal-gruppi u anki l-isfurzar ta' atti sesswali min-naħa tal armata fir-rigward ta' tfal, nisa u persuni transgender però Myanmar mhijiex qed tinvestiga dawn ir-reati kontra Rohingya u dawk li wettqu reati jinżammu responsabbli. Myanmar xorta jkompli jgħid li dawn l-azzjonijiet qatt ma saru Dawn ukoll huma kontra hemm kontradizzjonijiet għal dawn l-istqarrijiet għaliex il-militari li suq jagħmel superviżjoni tal-attakki kontra Rohingya xorta waħda qegħdin f'posthom. Myanmar ma tħallitx li jkun hemm grupp ta' ġbir il-fatti min-naħa ta' Nazzjonijiet Uniti li jidħol fiż-żona biex jinvestiga dawn il-każijiet. Xorta waħda hemm tentattivi biex ikun hemm għajnuna għad-drittijiet tal-bnedmin. Il-Kunsill tawwal il-miżuri restrittivi tiegħu fir-konfront ta' Myanmar għal sena, jiġifieri friżar ta' assi u projbizzjoni ta' vjaġġar ta' numru ta' uffiċjali minn Myanmar. Id-deċiżjoni tal-qorti kriminali biex ikun hemm investigazzjonijiet għal reati taħt il-ġurisdizzjoni tal qorta kontra l popolazzjoni tar-Rohingya huwa pass importanti lejn ir-rendikont. Kollegi, is-slim ma jiġix bingħajr ġustizzja, dawk li jwettqu r-reati jridu jinżammu responsabbli. Grazzi. L-Onorevoli Ġil. Mijiet ta' eluf ta' Rohingya kellhom jitilqu minn djarhom minħabba atroċitajiet u atti ta' umiljazzjoni f'myanmar kważi miljun għadhom qed jgħixu fil-kampijiet fil-bangladesh u qegħdin ukoll jippruvaw jgħixu f'dinjità 25,000 tifel u tifla mhumiex qed jiġu edukati u dawk bejn 15 u 18 sena ma għandhomx m'għandhomx ta' edukazzjoni, għandhom bżonn l-azzjoni tagħna issa minn qatt qabel. Sfortunatament din il-ħaġa maċ qed nitingħata biżżejjed priorità. Jiena inħeġġeġ l-Unjoni Ewropea jridu nsibu soluzzjoni intemmu din il-kriżi. Bangladesh ma tistax titħalla weħedha. Tissara ma' numru enormi ta' rifuġġati rridu nistabbilixxu dijalogu mal-sħab tagħna fl-asien biex naċċertaw id-drittijiet tar-rohingya biex huma jkunu jistgħu jgħixu ħajja normali fejn in-nisa u t-tfal ma jkollhomx ħajja pperikolata u t-tfal ikollhom ħajja edukattiva kif suppost. Grazzi l-Onorevoli Pajt. Kollegi, l-aħħar missjoni ta' ġbir ta' fatti uritna li 600,000 rohingya li jgħixu f'myanmar qed jgħixu taħt it tedida ta' ġenoċidju ir-reati kontra dawn il-komunitajiet minn myanmar għadhom għaddejjin l-armata u l-gvern mhumiex qed jerfgħu responsabbiltà għal ilhom il-rohingya qed jiġu ddiskriminati imċaħħda mid-drittijiet bażiċi tagħhom m'għandhomx moviment ta' libertà ta' moviment u m'għandhomx aċċess għal kura tas-saħħa. Ir-refuġjati f'Bangladesh illi ħarbu mill-vjolenza u l-ġenoċidu f'Myanmar ukoll qed jiffaċċjaw problemi serji hekk kif il-kampijiet tar-refuġjati huma mimlijin wisq hemm kondizzjonijiet mhux sanitarji u m'hemmx aċċess li jista' jakkomoda lil kulħadd tal servizzi tas-saħħa u allura hemm iktar problemi ta' traffikar għal raġfini sesswali u bekk l-organizzazzjoni internazzjonali jrid ikollhom aċċess għal żoni ta' konflitt f'myanmar biex iwasslu l-għajnuna u jmajmlu monitoraġġ tas-sitwazzjoni fil-post irridu nkomplu nisqu l-bżonn biex myanmar jagħti ċittadinanza u drittijiet sħaħ lir rohingya l-investigazzjoni tal-ksur tal-liġi tal-, -liġi tal liġi drittijiet tal-bnedmin iridu jsiru u l-Unjoni Ewropea trid tikkonsidra li tuża l-għodda tad-dispożizzjoni tagħha biex tinfluwenza l-Myanmar u l-Armata biex iwaqqfu l-atroċitajiet billi jkun hemm proibizzjoni ta' aċċess lill friżar ta' assi u tagħmel reviżjoni tal dak kollu għandu x'aqsam mal-kummerċ li benefika lil Myanmar. Grazzi. Signora Mattia sal-minuta u nofs. Grazzi, President Bħala ko-awtriċi tar-riżoluzzjoni nisħaq l-importanza tal-Parlament Ewropew li jitkellem kontra l-vjolazzjoni ta' drittijiet tal-poplu Rohingya u anki l-abbuż ta' nisa u tfal. Din hija kwistjoni fundamentali li rridu nikkundannaw. Iżda, il-Parlament Ewropew l-Unjoni jridu jmorru lil hinn minn hekk u jiena nħeġġeġ lill kollegi sabiex jikkonsidraw ir-rapport mill-missjoni ta' ġbir tal-fatti internazzjonali illi ifisser li l-komunità internazzjonali trid twaqqaf l-azzjoni tal-armata myanmar u l-kumpaniji li huma jikkontrollaw din il-missjoni internazzjonali tqis illi t-dħul tal-armata minn ftehimiet internazzjonali saħħaħ l-armata biex jwettqu dawn il-vjolazzjonijiet kontra drittijiet tal-bniedem. L-Unjoni Ewropea għandha drittijiet preferenzjali fil-ftehimiet u allura għandna ninkludu dan il-punt għaliex irridu nerfgħu r-responsabbiltajiet tagħna. Grazzi. L-Onorevoli Zedowski. President u Kummissarju, eżis kollegi. Jiena nixtieq insemmi punt. Għal dak inxaqsam il-drittijiet tal-bnedmin, l-Unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea hija l-magna tad-dinja. Ma nafx li hemm xi istituzzjonijiet oħra demokratiċi illi ċertament għandha daqstant tal-qalba id-drittijiet tal-bnedmin biex anki tara li jkun hemm investigazzjoni ta' vjolazzjonijiet tad drittijiet tal-bnedmin hawnhekk l-istituzzjonijiet u partikularment il-Parlament Ewropew aħna qegħdin fuq quddiem f'dawn il-kwistjonijiet. Għaliex? Għaliex għandna l-qalbna il-destin ta' dawk li qegħdin ibatu madwar id-dinja, partikolarment dak li qed iseħħ f'Myanmar. Mela din hija riżoluzzjoni N plus X għax mhux l-ewwel waħda. Jiena involut ħafna fin-negozjar ta' dan riżoluzzjonijiet, però rari kulħadd jaqbel ma' dak li nixtiequ ninkludu fir-riżoluzzjoni bħal f'dan il-każ partikolari rridu noħorġu b'messaġġ ċar li r-reati jiġu investigati, ir-reati li jitwettqu mill-armata militari mill-armata ta' Myanmar fuq ir-Rohingya. Irridu insibu soluzzjoni għall eluf għannijiet ta' eluf illi m'għandhomx għajnuna m'għandhomx aċċess għall edukazzjoni jitħallew f'kundizzjonijiet orifikanti x'imkien fuq xi gżira jew band oħra fejn pajjiż ieħor tom fejn joqogħdu. Irridu li s-sitwazzjoni tagħhom ma tmurx aktar allar. Irridu noħolqu dialogu jiena naħseb li Myanmar ma jixtieqx dialogu ta' dan it-tip, però irridu niddiskutu dan din il-kriżi umanitarja magħhom. Insibu soluzzjoni b'hekk nappellaw lill-Kummissjoni Ewropea bħala l-istituzzjoni bl-istrumenti li tista' sa fl-aħħar tagħmel xi ħaġa fir-rigward tar-Rohingya biex issir il-magna li tqajjem kuxjenza internazzjonali taħdem jitfid ma' pajjiżi oħra biex insibu soluzzjoni seba' snin wara grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-kellima mill-gruppi politiċi għal PPE is-Sur Lega għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President. Sa mill-2017 aktar minn 700.000 Rohingya ġew mġela li tilqu minn djarhom f'Myanmar u saru rifuġjati f'Bangladesh. Aħna nafu illi l-armata xorta waħda qed tixxerret il-terrur fost il-komunità billi tagħmel vjolazzjonijiet kontra t-trittijiet tal-bnedmin biqtil jaħarqu l-irħula kif ukoll il-vjolenza bbażi tal-ġeneru nafu li l-awtoritajiet Myanmar iħallu dawn ir-reati hija għaddejjin jinjoraw il-fatti u dawk responsabbli ma jistawx ma mxafej jagħtu rendu kont. Il-blackouts tat telekomunikazzjoni fil-istat ta' Rakin ifisser illi m'hemmx aċċess għall media u lanqas ma hemm kollaborazzjoni ma' mekkaniżmi ta' Nazzjonijiet Uniti nafu wkoll illi madwar 40% ta' rifuġġati Rohingya f'kampijiet eh, ta', ta Bangladesh huma tfal li qegħdin jikbru f'kampijiet kbar ta' refuġati mingħajr tama, mingħajr ġejjieni. Jiena mort ma' Janmar flimkien ma' UNICEF sentejn ilu u mingħajr aċċess għall edukazzjoni formali il-ġejjieni ta' tfal Rohingya qed dejjem tejb. U allura il- Myanmar mhumiex qed jipproteġu l poplu Rohingya. President, nafu ir-rebħa ta' dak kollu li huwa ħażin huwa ġej mill-fatt li aħna ma nagħmlu xejn. Dan ġara fl-Holocaust meta n-nies tajbin ma għamlu xejn. Fil-każ ta' Rohingya il-politiċi ta' Myanmar rridu jagħmlu aktar u aħna rridu nagħmlu aktar. Grazzi. Grazzi ħafna għas l-SND eh, l-Honorable Arena. Eh, mela, il-missjoni tal-ġus maquda ta' nhar it-tnejn qalu li hemm eluf ta' eh, membri tal-komunità ta' Rohingya li huma medda minn ġenoċidju u minn eh, eh, minn l-awissu tal-2017 eluf telqu lejn il-Bangladesh ħarbu u għalhekk din hija l-minoranza l-iktar persekutata fid-dinja u għalhekk jekk aħna nixtu dawlu fuq dawn l inġustizzji ħaġa tajba Imma importanti li nitkellmu fuq dawn ir-reati u mhux biżżejjed u għalhekk aħna nagħmlu appell biex l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali titlob il-responsabbli ta' dawn ir-reati eh, jerfgħu responsabbiltajiet tagħhom. Aħna nagħmlu appell lill komunità internazzjonali permezz ta' sanzjonijiet l-iktar eh, kontra l-uffiċjali implikati f'dawn ir-reati u ġew kwatati fir-rapport ta' xnus maquda aħna għandna relazzjonijiet kummerċjali mal-Myanmar imma aħna se niksruhom daw fid-dawl tar-reati li għandna kemm smajna fuqhom. Grazzi għal Renew l-Onorevoli Grazzi. Ir-Rohingya ma natawx status uffiċjali ta' identità etnika u m'għandhomx dokumenti etniċi sa mill-2011 il-konflitt mar-rohingya minħabba mexxejja reliġjużi Wassal għal aktar ruxijiet mill-armata allegazzjonijiet ta' reati kontra l-umanità u ta' tindif etniku kienu kwistjonijiet li tqajmu u jiena wkoll fl-2018 qajjimt dan il-punt b'riżoluzzjoni ta' emerġenza l-kooperazzjoni u appoġġ ta' Bangladesh hija xi ħaġa li nilqgħu iżda din il-ġimgħa jiena l-mentajt dwar restrizzjonijiet għal drittijiet u libertajiet fil-kampijiet anki f'Bambasa. Jiena nemmen li Rohingya għandhom kollhom drittijiet ħilsa u jkollhom aċċess għal drittijiet tagħhom huma ma jistgħux ikomplu e, jgħidu li huma barranin. U allura irridu nittrattaw dawn il-persuni bħala ċittadini ta' Myanmar jingħataw lura l-artijiet tagħhom. Nixtieq nara gvern Myanmar iwettaq responsabilitet tiegħu taħt il-liġi internazzjonali biex iħares iċ-ċittadini kollha li jgħixu fil-pajjiż li lim reġjun tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna għal konservativi u riformisti eh, naddu issa għal l-Onorevoli Mbarak. Is becoming another. President, Komissarju, it-traġedja ta' Rohingya hija eh, waħda mill-lista li ġnus maqawda għandha ta' dit-tip ta' traġedji. Bangladesh eh, ħallewa biex eh, titratta s-sitwazzjoni. U l-proċess biex juru l- Sissa eh, minn dawk il-nies kollha 345 persuna biss li ta' ġew mogħtija id-dritt li jerġgħu jmorru lura f'pajjiżhom. Dawk li huma identifikati ma eh, għandhom nibda garanzija ta' sigurta, ġinus ma' da' bżon li t-restawra l-trittijiet bażiċi ta' Rohingya li l-antenati tagħhom ilhom hemmhekk il fuq minn kważi elf sena. U dawk li huma responsabbli għal reati kontra l-umanità għandhom jiġu qudiem il-qrati. Nitlob li l-Kamra t-appoġġa r-riżoluzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Ek temmina mill-kellima tal-gruppi politiċi naddu għassur Kastaldo, mux etna raħawek, il-Signora Ward għal-minuta. Oh. Castaldo not here? Uh, sorry, President, I didn't realize. Scusani. Scusani. uh, President, ma realizzajt li su Castaldo ma kienx sentejn eh, u żmien ma mexiex eh, fuq minn miljun refugjat Rohingya li hemm mhumiex ma jistgħux imorru ra f'pajjiża wara violenza. Eh, l-isforz biex jirrepatrijaw ċerta refugjati juri li il-gvern ta' Myanmar għandu bżonn jaġevola r-ritorn volontarju mill-fuq miljun rifugġjat Rohingya li qegħdin eh, jgħixu biss bil-lajnuna eh, ta' umanitarja. Hemm bżonn li jinħoloq pjan fi żmien medju biex ikunu jistgħu jiffaċċaw din il-kriżi u jħarsu lejn l-kawża ta' da kollu il-violenza sistematika mandu kien hemm l-ebda impunità għal dawk eh, il-militari li għamlu dawn ir-reati kontra r-Rohingya. Għandu jkun hemm kondizzjonijiet sostenibbli u b'tankwillità jkunu jistgħu eh, jgħixu. Jiena nixtieq nringrazzja eh, l-kollegi tiegħi kan u kan għax-xogħol li huma għamlu fuq il-kwistjoni. Grazzi ħafna. Naddu issa kellimni miss l-onorevoli Ċuċċuk mhux qed naraħ fil-kamra. L-Onorevoli Bielen għal minuta. Grazie ħafna, President. Mnabda dubju l-ikbar grupp li qed jiġu persegwitati eh, huma l-insara fej li qed jiġu persegwitati f-128 pajjiż nispera li dal-Parlament jiddefendi drittijiet tagħhom hekk tiddefendi lill-insara, tiddefendi eh, grupp reliġjużi oħra u għet minn dawn huma r rahwinga Il-persekuzzjoni tagħhom eh, li bdiet eh, rixin ta' snin ilu qed tkompli anke bħalissa la volja kien hemm proċess ta' demokratizzazzjoni f'Myanmar. Aħna nafu li fl-2015 dawn il-persekuzzjonijiet eh, ħajspiċċaw, ma sfortunatament il-fuq minn 700, 700.000 persuna ġew eh, espulsati, ġew imbuttati l-barra minn Myanmar u għal-Bangladesh, din huwa pajis eh, verament trik il-Myanmar u għakol importanti strateġikament Eh, l-attivitajiet tal-poteri internazjonali huwa kbira sta Ċina, Stati Uniti u Russja, imma l-Burma Burma mhux ħajkollha pajjiża qabel ma ssir eh, sibx il-pajjiża aċċettat sakemm nisolvi l-problemi. Grazzi ħafna Presidenti, Prokuratur Ġenerali fil-Lajja fl-Lulju beda eh, proċedura biex investiga reati kontra l-umanità u fil-każ speċifiku tal-minoranza tal-Rohingya fejn l-iktar li ġu milquta huma tfal skont il-UNICEF fl-2019 iktar minn 500 eh, eh, tifel u tifla kienu fi kampijiet ta' rifuġati fil-Bangladesh u kienu għal riskju ta' sfruttar ta' kull tip. Mill-1990 ħafna minn daw it-tfal Rohingya ma kellhomx lanqas biss iċ-ċertifikat ta' twelid u dan umur kontra il-Karta ta' Drittijiet fuq it-tfal il-Myanmar iffirmat wara dan huwa ksur ta' drittijiet ta' bniedem għax huma laqqas biss jistgħu jkollhom eh, aċċess għal ċertifikati għall edukazzjoni għall kura tas-saħħa u laqqas biss għall istatut ta' refuġat u għalhekk dan joħloq ġenerazzjoni ta' tfal mitlufin u għalhekk għandna bżonn bħall Unjoni Ewropea naġixxu b'qawwa biex hekk eh, Rowinga ikollhom ir-rispett għad fondamentali tagħhom. Grazzi. We follow with catch the eye. One minute. Nkomplu bil-catch the eye, minuta kull wieħed, l-onorevoli Hetman. Grazzi ħafna, President. Signori, it-tnejn rapport indipendenti tal-ġusma' ġie publikat L-informazzjoni li verament ħassibna dwar ir-Rohingya f'Myanmar. It-teddida ta' ġenosidju tidher ikbar minn dak li qatt kienet. ir rapport juri wkoll li l-gvern ta' Myanmar ma' għamel xejn biex waqqaf il-vjolenza. Għalhekk l organizzazzjonijiet internazzjonali għandhom bżonn jieħdu jagħmlu sforzi koordinati biex jagħmlu pressjoni fuq dawk li huma responsabbli. Għandhom jiġu mizmuma responsabbli u l-organizzazzjoni umanitari għandhom ikollu kollhom aċċess għal Myanmar biex n nis ikun jistaw jiġu mejjuna u u situazzjoni sitwazzjoni um, segwita. L-Onorevoli Polċa kal-minuta. Grazie ħafna. Dan huwa suġġett li kontinuament eh, jiġi diskuss hawnhekk eh, nitkellmu dwar eh, il-tkeċċija ta' nies minn pajjiż nuqqas ta' rispetti d-drittijiet bażiċi tagħhom u reati kontra l-umanità fuq minn 600,000 persuna qegħdin f'dan il-periklu, kważi ġenosidju u hija situazzjoni li qatt marajna bħala għandna bżonn l qabel kollox ngħinu lil Bangladesh li qed li laqat għal miljun persuna eh, f'pajjiża u flimkien mal-pajjiżi tal-ASEAN għandna bżonn li jkun hemm għandhom bżonn li jkun hemm għajnuna immedjata refugjati refuġjati għandhom bżonn li jkun hemm investigazzjoni tal-sarriċ tal-reati li saru u azzjoni eh, koordinata minn naħa l unjoni Ewropea mm, billi reagixxu namlu investigazzjoni ta' li għamlu reati u ġibum u minn qrati. Grazie ħafna. Għal-Kommissjoni nissan għaddu għal kommissarju l-Onorevoli Tyson, Signora Tyson. Grazie ħafna President, membri parlament fuq minn sentejn minn dawk l-avvenimenti fil-stat ta' Myanmar li wasla tal-daw il-mijiet ta' eluf ta' Rohingya li ħarbu lej il-Bangladesh. Fuq minn miljun fil-kamp ta' Cox Bazar l-ikbar wieħed fid-dinja. Dan huwa riskju eh, importanti ta' radikalazzjoni, radikalizzazzjoni wkoll fil-kamp il-fuq minn 500.000 tifel u tifla m'għandhom l-edda edukazzjoni u l-possibiltajiet li jkun hemm ritorn f'ambjent sigur u forma volontarja huma eh, bil-pass ta' żmien inqas u inqas possibbli. E kien hemm reċentement għal 3450 Eh, kien hemm sforz biex jiġu repatriati imma ħadd ma qed jaċċetta jmur lura naħba kondizzjonijiet. U din situazzjoni qed issir ukoll sfida politika u ta' sigurtà fit-tul għandna bżonn naraw naqra eh, eh, xħajġi fis situazzjoni ta' Cox Bazar naraw il kondizjoniet fil-kamp, aċċess għal saħħa u ġustizzja, l-impatt fuq il-komunità ta' madwarhom, kif ukoll il-pjan il-finanzjat tal-Joint Response Plan. L-Unjoni Ewropea ħad kompli titlob għal soluzzjonijiet sostenibbli għal Rohingya u l-autoritajiet ta' Myanmar biex jissodisfaw il-kondizjonijiet għal ritorn b'sigurtà u dan jista' jsir biss billi eh, timplementa eh, l-kondizzjonijiet tal-istat tarikan. Ħaġa li ġiet trattata mal-gvern ta' Myanmar fil-laqaf ta' Rangun fl-2019 li presidida u koll minn l-Onorevoli Gulmer, reprezentant tal-Unjoni Ewropea eh, mill-situazzjoni ta' Everything About Arms u l-laqat bilaterali bilaterali bilaterali qed titlob l Myanmar biex tolħu l-kondizzjonijiet li tippermetta il-volontarju eh, ritorn volontarju f'sigurtà tar rohingja fil-postijiet ta' oriġini tagħhom. Fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea tkompli eh, li titlob li dawk li kienu responsabbli għal reati ta' drittijiet kontra dritti li bridhom jiġu jiġu għoddim eh, eh, l-qrati. Biex nala l-Unjoni Ewropea ħad kompli it-taffi il sitwazzjoni tar-Rohingya f'Bangladesh u ħa tkompli involuta mal-awtoritajiet ta' Myanmar biex tippermetti il ritorn tagħhom. Grazzi ħafna President. Grazie ħafna, Signora Kommissarju. Irċevejt sitt mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni biex nagħlaq da' dibattitu il-mozzjonijiet jiġu minn daw il-gruppi. Nisijar, e Gri, Hodor, Xlex Nefa, SND, New, GUE, NGL u PBE. Id-dibattitu ek għala. Il-votazzjoni s-sur issir iżjed tard il-lum. Dibattitu li jmiss huwa fuq l-Iran, specialment, specialment il-situazzjoni tal-dawk li jiddefendu drittijiet tan-nisa u dawk li għandhom nazzjonalità doppja, inkluż tal-Unjoni Ewropea. Nibdew bil-awturi tal- mozzjoni minuta l-onorevoli Mfotiga. Grazie ħafna, President, jena nishti għawek nurrona l-lok nisa li bil-kureċ taħħom, determinazzjoni taħħom, rizoluzzjoni taħħom, mux biss fil-ġlida għad-drittijiet tan-nisa, imma kif ukoll in defense. Ħalli jitkellmu kontra eh, fid-difiża tas-soċjetà kollha kontra eh, ir-reġim. Wieħed mill-movimenti importanti ta' Iran il-Kunsill Nazzjonali tal eh, National Council of Resilience eh, tal-Iran huwa eh, mmexxi minn Mara. Ħafna huma n-nisa li ġew mibawta għal żmien sentenzi twal fil-ħabs għax aġixxu kontra l-obbligu tal-ħiġab. Imma anki nisa li għandhom nazzjonalità tal-Unjoni Ewropea u kif ukoll tal-Iran kif ukoll marġil ibatu minħabba il-persekuzzjoni li qed isofru hemmhekk aħna nappellaw li dawn jiġu meħlusa kemm jista' jkun malaj. Grazzi ħafna, żewġ minuti u nofs l-Onorevoli Neumann, Hanna Neumann. Signori ħafna minnkom jafu tradizzjoni li jem eh, li 8 ta' marzu il-nisa jiġu motija fjuri. Eh, Nija eh, sinjal paċifiku. 8 ta' marzu ta' din is-sena nisa fil-Iran belt taw fjuri fil-metro. L-aħħar vagunu għal rriservat. U tlet nisa, tlet nisa tneħħew il-xalli ħet kellhom fuq rashom, għallu li minn bihom jew le jkunu jiexu jgħixu flimkien hemm lok għal kulħadd fl-Iran. Daw ritratti ta' dan marru ġew mibawta fis-social media u nisa' bil-velu minajru inaqdu. Mux kien il-risposta, kienet il-risposta tal-gvern tal-Iran. Ġew mibaw tal-ħabsa, sentenzi sa' 24 sena. Rajna fil-kas ta' persuna relatar ma' premju Sakharov, inkluż il-kastik bil-frosta. Nana juri forma ċara li l-gvern tal-Iran iħossu meddet minn dawn in-nisa kuraġġużi. Is-sitwazzjoni fir-reġjun ovvjament hija eh, komplessa ħafna hija eh, u hija qed eh, issir aħjar Mhux dejjem possibbli wieħed jitkellem dwar it-tajb u ħażin, imma għandna nippoġġaw lil dawk li jippruvaw isaħħu d-dinjità tal-bniedem, dawk li kienu fil-metro, dawk li kienu fuq il-ferroviji u provaw jiprotestaw. Hemm ħafna l-inġustizzji li jsiru lin-nisa. Sinjuri, fl-Iran u f'postijiet oħra fid-dinja drittijiet tal-bniedem għandhom jiġu rispettati. Aħna m'għandniex nkunu um, sikta. Aħna l-appoġġaw l-nissa fil-Iran u l riżoluzzjoni Grazzi ħafna. L-Onorevoli Gutland għal-minuta u nofs. Grazie ħafna, President. Komissarju, l ġemma li għaddit, aħna rajna eh, ħafna rapporti dwar il-mewt ta' Sahara Zajadi wara il-dak eh, li eh, soffrit wara li ħarqet li l-anfusna. Nfusna wara li ġiet arrestata u kienet ħajabat għal ħabs għal ħafna żmien għax ridet kull ma ridet huwa tara eh, partita futbol. il Solidarietà tiegħi u solidarità tal-Parlament eh, mal-familja tagħha eh, aħna naħsbu fuqha. Id-dibattitu tal-lum u situazzjoni tal-dritti tal-nisa. U dawk li għandhom nazzjonalità doppja, inkluż dik tal-Unjoni Ewropea fl-Iran Is-sitwazzjoni tan-nisa li qed jiġġieldu għad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran għandha bżonn tittejjeb. Ħafna huma dawk li ġew mibgħu tal-ħabs għas sempliċi raġuni li ġildu kontra diskriminazzjoni. Aħna każi dawn huma każijiet fejn għandna attivisti, eh, ġurnalisti, trade unions, fl-ambjent li qed jiġu mibgħu tal-ħabs u qegħdin hemmhekk mingħajr jiġu proċessati għal xhur u snin dan għat wassal għal soffriment kbir eh, Muhammad Kasabi, Nasrin Sakude, Nargajes Muhammad Gavi u nirrepetu talba għal-ġalali u oħrajn li għandhom nazzjonalità doppja biex jiġu meħlusa kemm jista' jkun malaj u jiġu trattati b'forma ġusta. Grazzi. Minuta nofs għal l-Onorevoli Enrico Salamos. President, għedin nitħattu dwar rizoluzzjoni urġenti biex nitolbu l-ħelsin ta' dawk in-nisa kollha, attivisti li ġew ikkundannati fl-Iran kif ukoll biex jiġu meħlusa dawk iċ-ċittadini b'ċittadinanza eh, doppja Ewropea u tal-Iran li qegħdin f'sitwazzjoni drammatika fil-ħabsijiet fl-Iran mingħajr komunikazzjoni mal-familja u avukati tagħhom l-aħħar tliet nisa ġew ikkundennati nħabba video li ndbat 100 ta' Marzu fejn neħħew il-velu u kien qed jagħtu fjuri. Kull qed jgħidu lin-nisa kemm ikun tajjeb kieku eh, n-nisa kollha jkunu jistgħu jimxu flimkien bil eh, xufin jew le u eh, dan ġi konsidrat bħala reat, eh, bħala attentat kontra s-sigurtà nazzjonali li għalih ġew eh, ikkondannati għal fuq minn 23 sena ħabs mm, proċess minar garanziji u minar avukati. Verament hija persekuzzjoni ta' nisa li huma attivisti kontra dawk l-avukati li jiddefendu drittijiet tagħhom, kontra l-ġurnalisti li jitkellmu dwar l-atti tagħhom u li huma qed jgħidu ħajkomplu għax iħossu li ilhom wisq jitolb jgħixu ħabs li huwa pajjiżhom jiddefendu d-drittijiet tagħhom u l-ġejjini tat-tfal tagħhom. Għalhekk huwa importanti li l-Parlament jibgħat messaġġ ċara fuq naħa il-Kommissjoni biex tajdilha fil-dialogu kol politiku tal-Unjoni mal-Iran, l-Unjoni Ewropea għandha tagħti priorità politika, ġifieri dritt difiża ta' drittijiet tal-bnedmin tan nisa u bniet fl-Iran. U messaċċ ukoll il-nisa tal-Iran biex ngħidulhom mhux qegħdin waħedhom, qegħdin magħhom fil-Parlament u nappoġġaw lil dawk li qed jirreżistu fil-ħabsijiet u fit-triqat. Grazzi. Thank you. Uh, we are fortunately not running late. Uh, however, I still would like to add. Uh, mela, il-ħin qed jafas, jekk ġobkom, rispettaw il-ħin allokat lilkom. Issa is-Sinjura Zofko għal tliet minuti. Grazzi ħafna, President l-Awtoritajiet tal-Iran nikomplu jikkriminalizzaw l-attiviżmu favur id-drittijiet tal-bniedem l-avukati, ġurnalisti, paċifisti, għet jiġu medda, eh, arrestati, imħabba x-xogħol paċifiku tagħhom. Permezz din ir-riżoluzzjoni qegħdin nitolbu lill Iran biex neħħi dawn is-sentenzi u mingħajr kundizzjonijiet tirrilaxxa dawk kollha li defendow id-drittijiet tal-bniedem u dawk li għandhom nazzjonalità doppja anki dik tal-Unjoni Ewropea u ġew detenuti mod illegali. Um, Sur President, kien hemm tliet eh, nisa illi uh, eh, tweraw uh, matul protesta paċifika favur id-drittijiet tal-bniedem jekk wieħed jekk waħda tuża l ħiġab jew le u x'ġara sentenza kien ta' 16 u 23 sena ta' ħabs għax qalu illi kienu qegħdin jiksru ikisru il- eh, l-ordni pubbliku ma dan huwa każ eh, ta' sentenza sproporzjonata, kastik sproporzjonatu dawn in-nisa ġew arrestati biss għax eżerċitaw ridu jgawdu mid-drittijiet tal-libertà tal-kelma u f'każ ieħor kien hemm mara iranana illi eh, ħarqet lilha nnifisha bħala protesta għax eh, eh, xtaqet tmur ġo stadium biex tara logħba tal-futbol u għalhekk dan il-ksur kontra drittijiet tan-nisa titkellem fuq dawn din ir-riżoluzzjoni u eh, titkellem ukoll fuq ħafna persuni li għandhom id-doppja nazzjonalità anke anki dik tal-Unjoni Ewropea u ġew arrestati fuq is-soltu eh, raġunijiet laqas bi speċifikati u laqas kellhom aċċess għal proċess eh, ġust u għalhekk jidher ċar li l-Iran qed kisser id-drittijiet tal-bniedem u aħna għandna bżonn ikonna dan id-dmir morali il niddefendu daw ċittadini Ewropej li ntefgħu il-ħabs mod illegali u dan il-Parlament twaqqaf biex e, jiddefendi u jipproteġi id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej ikunu fejn ikunu l-Iran membru tal-ġnus maquda ratifika ħafna trattati skont il-liġi internazzjonali li jiffokaw fuq ir-rispett tad drittijiet tal-bniedem, però realtà turina illi mhumiex qed jirrispettaw dawn l-obbligi u permezz din ir-riżoluzzjoni nħeġġu l-awtoritajiet tal-Iran illi eh, wafqu l-aġir tagħhom illegali u jżommu mal-istandards internazzjonali u għalhekk jekk jogħġobkom uru eh, l-appoġġ tagħkom għal dawn in-nisa u nibagħtu b'hekk messaġġ qawwi lill-awtoritajiet tal-Iran. Grazzi ħafna, grazzi lilek. Minuta u nofs l-Onorevoli Ernst. Signuri, jiena probabbilment eh, waħda mill-ftit MEPs f'dan il-Parlament illi kellha l-opportunità illi fl-2013 Eh, tqajt mal l-attivista importanti li mbagħad reġgħet intafat il-ħabs qattilet darba b'mod dejjem illegali. U reċentement is-sentenza mill-ġdid kellha sentenza ta' 33 sena ta' ħabs għax xewxet allegatament li nisa biex ineħħu l ħiġab Dawn huma sentenzi li aħna nabżon ikollna biss smerija kontra ma nistgħux ninjorawhom jiġi xieġri dan il-pajjiż. Is-solidarjetà internazzjonali hija xi ħaġa illi għandha bżonn kull waħda minn daw in-nisa anke jekk ma nafuhomx laqas bissimhom. U jiena hemm bżonn illi ngħidu lill-Gvern tal-Iran illi ma jistax sempliċement jinjora jew iwarrab il-progress u ċ-ċiviltà ma jistax jirrifjuta, ma jistax jitfgħu il-ħabs ir-rappreżentanti, ma jistax irrażnuhom tista' tagħmel dawn l-affarijiet kollha imma qatt ma tkun tista' teqret il-libertà permezz tal-vjolenza jew xi liġijiet. Aħna bħala bnedmin bnejna il-ċiviltà tagħna fuq dawn id-drittijiet fondamentali nkunu f'Hong Kong, l-Iran, x'imkien ieħor imma l-libertà tfisser ukoll libertà għan-nisa u jidher li l mexxejja tar rivoluzzjoni ma jistgħux ibidlu dan il-fatt. Issa l gruppi politiċi sa fissem il-PPE għandna l-Onorevoli Sikorski għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Sinjuri, l-Iran, ir-Repubblika Islamika ta' l-Iran, qed eh, tkisser id-drittijiet tal-bniedem u n-nisa huma fil-mira tagħhom b'mod sistematiku u r reati huma kastigati però mhumiex reati fil-fatt fid-dinja tagħna tal-lum mod tradizzjonali l-komunità tax-xija jgħidu li huma aktar liberali minn min ieħor imma llum qegħdin naraw l-Iran bħala pajjiż illi eh, joqtol e, jaqta' ras ta' maġġoranza ta' ċittadini eh, tagħha waqt illi lanqas biss dawn iċ-ċittadini jkunu rrispettaw il-kriterji aħna nirrikonoxxu huma l-mullas medjevali illi jaqtaw sentenza ħarxa ħafna fuq nies illi bl-istandards tagħna lanqas biss ikunu kommettew reat. Naħseb għandi raġun meta ngħid illi l-Iran għandha l-pina tal-mewt għall-omosesswalità, pereżempju għalhekk jiena nixtieq nassoċja ruħi bi sħiħ ma' dawk l-ħna kollha illi smajna illum fid-difiża tal-vittmi tal-sistema eh, tal-ġustizzja inġusta ta' l-Iran, speċjalment in-nisa, dejjem fil-mira tagħhom imma l-Iran hija sfida ġeopolitika wkoll. Kellna attakki pereżempju fuq il-faċilitajiet tal-Arabja Sawdita u ma naħsbux li dawk il-misli u drones kienu mibni minn xi ribelli fil-muntanji nasa dan it-tamiġi minn ximkien u s-Saudi, l-Arabja Sawdita għamlet każ illi kienet tassew ir-Repubblika Iżlamika tal-Iran illi eh, provdiet dawn il-missli u drones. Xi ftit ġimgħat kellna attakki fuq it-tankers li qegħdin kien fil-Stret ta' Hormuz u jidhirli illi ir-reġim teokratiku qed jipprova jipprovoka lill istati Uniti lejn attakk armat u nittama biss illi la l-Istati Uniti u la l-Unjoni Ewropea nippermettu l anfusna li nkunu provokati għax konna provokati fil-modi u jiena ma tantx oġbuni l-konsekwenzi. Grazzi ħafna fisem il-SND tal-Parlament Ewropew l-Onorevoli Pizzola għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Ma nistgħux naċċettaw li illi E, in-nisa jintafaw il-ħabs għax ma jkunux jistgħu e, jaraw logħba e, futbol jew għax jipprotestaw b'mod paċifiku kontra mod impost kif jgħixu u s-sentenzi tal-ħabs ukoll huma aggravati minn min aġir ieħor u ta' spiss il-ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi qegħdin jiġġieldu għal mod kif iridu jaġixxu u dawn il-ħabsin għandhom bżonn ikollhom aċċess għall kurata tas-saħħa u rappreżentanza legali waqt li nkunu fil-ħabsijiet. ma nistgħux nċaħdu lin nies minn drittijiet tal bniedem ikunu fejn ikunu u għalhekk l-Iran hemm bżonn ta' linja leġislazzjoni tagħha mal liġi internazzjonali u mat trattati u konvenzjonijiet li jkun iffirmat. Aħna għandna bżonn monitoraw is-sitwazzjoni fir-relazzjonijiet bilaterali li jkollna ma' l-Iran. Issa għal Renew Europe Group il-Sinjura Porritt. Grazzi ħafna. Nazrin Zagari Ratcliffe, kostitwenta tiegħi li għandha razzjonalità doppja tal-Unjoni Ewropea u tal-Iran, ilha iktar minn 1200 ġurnata il-ħabs mod illegali u biss kellha aċċess għall proċess għal xhur mbagħad kellha kanguru court, jiġifieri qorti eh, falsa li ma kinitx waħda ġusta u nanzarin fil-ħabs ġiet miċħuda assistenza medika ma l-qasbis eh, telefonat internazzjonali tista' tara Gabriella irtifa ta' ħames snin ta' derba fix-xahar u għalhekk dan it-trattament huwa ta' ostaġġ politiku Nalzarin għamlet strajk ta' ġuħ u s-sitt li forsi tista' tagħmel hekk mill-ġdid jekk tkompli tkun miċħuda mid-drittijiet fundamentali tagħha. Richard, ir-raġel tagħha, qal reċentement illi d-dominanza tal-Brexit ifisser illi l każ mhuwiex isu fil quċċata tal-prioritajiet tal-Gvern Ingliż u Boris Johnson kien ikkontribwixxa biex eh, tagrava sitwazzjoni tagħha u lanqas biss intaqa' ma' Richard minn mindu sar Prim Ministru. U f'ċirkostanzi bħal dawn l-Unjoni Ewropea hemm bżonn twassal leħena. Nazarin mhijiex waħedha hemm eh, ċittadini oħra ta' ċittadinanza doppja illi wkoll qed ibatu ħafna f'dawn il-ħabsin Eh, ħabsit eh, iranjani u għetibatu ħafna u għallek għandna bżonn niddefendu u niddefenduhom u nipproteġuhom meta jkunu eh, barra minn l-Unjoni Ewropea. Jekk jogħġbok, dan għandna bżonn nagħmluh b'urġenza. Issa l-Onorevoli Urtazun fisem il-ħodor u l-għale grazzi ħafna, President sezzjoni ta' nisa fl-Iran tħassibna ħafna dan il-Parlament bil-fors bżonn jitkellem għandna saħar li limited reċentament ta' 29 sena għax rat li kellha sitt xhur ta' kundanna għax ridet tara partita tal-futbol. Dan huwa l-uniku pajjiż fid-dinja li ma jippermettix in-nisa illi jidħlu f'stadium. U mis-sena li għaddiet 32 persuni ġew detenuti u tefaw il-ħabs għax protezzaw kontra l-użu obbligatorju tal-velu u għalhekk hemm iċ-ċaħda tal libertà tal-kelma u għalhekk nisiġu nappellaw għal libertà ta' dawk in-nies li ġew mixotin il-ħabs mod illegali u n-nisa iranjani wkoll qed jiġu diskriminati ħafna Anke eh, anki għal dak li huwa il-żwieġ, il-divorzju u anki fil-lat fl-ambitu ekonomiku privatament u pubblikament aħna nittamaw illi bir-riżoluzzjoni tal-lum l-Unjoni Ewropea twassal leħna u hekk il-pajjiżi jpoġġu fuq il-priorità li tiet ta' bniedem fl-Iran u naħsbu u nixtiequ li l-ftehim nukleali ma' l-Iran jopera sew u qed nagħmlu ħafna sforz mingħata tal-Unjoni Ewropea biex hekk ikun. Imma ovvjament aħna għandna bżonn nużaw l-enerġija kollha tagħna biex dan jopra imma hemm bżonn li jkun marbut mill-qrib ħafna mal ta' tal-lider bidem dan il-pajjiż. Għandna bżonn li l-pjan nukleari jimxi l qudiem imma l-żewġ affarijiet hemm bżonn jaqbdu id fit. U għalhekk il-femminizmu wkoll għal dik li hija l-politika esterna u l-protezzjoni tan-nisa fl-Iran ikunu dejjem fil-qoċċa tal-prijoritajiet tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi. Ehm, issa fisem li di l-Onorevoli Sardone għal minuta. Grazzi ħafna President, forsi mhux kulħadd jaf illi n-nisa fl-Iran ah, sa, sa snin eh, sebajnijat kienu bħalna eh, setgħu jkollhom l-aċċess għall-edukazzjoni, eh, setgħu jibsu bħalna u mbagħad wasal il-Repubblika Islamika u fissem ir reliġu kien hemm ksur totali ta' dittijiet tal-bniedem u marru lura fil-Medjoevu medju għalhekk meta naħsbu illi issa ma jistgħux jilagħbu eh, l-sports ma jilagħbu bil-velu u xi ħadd jgħid li hija għażla l velu imma le eh, il-velu eh, tfisser illi n-nisa ma jixtiequx jkopru lil infushom u aħna favur l-attivisti illi kuljum Eh, jiġġieldu biex jiddefendu eh, din is-sottomissjoni tan-nisa f'dan il-pajjiż. L-Ewropa forsi għax wis liberali jew forsi għax ma kinitx dak qatt ma qalet xejn, imma għandna bżonn nitkellmu fuq dawn il-pajjiżi li jċaħdu lin-nisa mid-drittijiet tagħhom, għandna bżonn niġġieldu għad-drittijiet tagħhom tan-nisa u ma nistgħux inkunu sikta. Grazzi ħafna. Thank you. On behalf. Grazzi. Fisem li sijar, Is-sur Vasċikowski għal minuta. <clears throat> President Komissarju, bħala ex ambasġatur Polak fil-Iran, jina nistanajt illi minix kontent li qed nitkellmu eh, fuq dan in-nuqqas ta' <clears throat> eh, eh, imġiba sew tal-autoritajiet tal-Iran. tal tal autoritajiet tal iran E, kont nikun iktar kontent kieku tkellim fuq il-kontribuzzjoni għal ċiviltà. Aħna nistennew li l-Iran ikollu ruol iktar kostruttiv fir-reġun, speċjalment nistennew li l-Iran se jirrispetta dritti tal bnidem ta' ċittadini iranjani u dawk illi joqodu jew iżuru l-pajis. Nittamaw li l-Iran twaqqaf il-politika tagħha ta' detenzjoni arbitrarja u immediatament u minar kondizjoni eh, tillibera in eh, ċittadini Ewropej kollha. Il-difensuri ta' drittijiet tal-bniedem speċjalment dawk ta' drittijiet tan-nisa. <clears throat> U fl-aħħar nittamaw li l-Iran ma terġa lura mill-politika ta' ufiza fir reġun Jekk Iran tixtieq eh, iżomm eh, relazzjonijiet eh, taħbib mar unjoni Ewropea se jkollha eh, tirrispetta l-standards eh, internazzjonali. Grazzi. <coughs> Fisem, Gue NGL Wallace għal-minuta. Waqt li n-nisa għandhom ruol importanti fl-Iran. Aħna nafu koll li l-Iran mandiċ difiża f'ħafna mill-kwistjonijiet li rigwardaw il-dritti tan-nisa. Imma hemm irridu naħsbu anki fuq sanzjonijiet illegali tal-Istati Uniti kontra l-Uran. Aħna nafu li sanzjonijiet ekonomiċi jolqtu lil-foqra il-dajfin, it-tfal u n-nisa l-iktar Irridu mm. ma nistawx najdu minnaħa wahda li aħna favur ta' dritti tal-bnidem un bat minnaħa l-oħra namlu dawn il-sanzjonijiet. Irridu nejnuhom l-Iranjani u fl interess tagħna kif inhi mozzjoni hija arma politika oħra kontra l-Iran u sakemm ma jiġux aċċettati l-emendi tagħna aħna se nopponu. Four non-attached, Mrs. Delusi. Senjura Delusi eh, għal eh, membru indipendenti. Fil-mikrofonu. Grazzi, President. Jiena nishtiq najt li jiena napoġġa dawn in-nisa koraġużi li protestaw għad drittijiet tagħhom fl-Iran imma anki e, il-ċittadini britanniċi e, ġew maqfu maħtufa u koll. L-Iran tibbenefika mill-investimenti e, tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea titkellem bid-dritt kontra l-atroċitajiet, però però kull ma tagħmel toħroġ sanzjonijiet, imma li hemm bżonn nitkellmu fuq l-ismijiet ta' rridu nitkellmu fuq ċittadini tagħna li jgħixu fil- eh, fil-biża. <coughs> Eh, Il-kelima qed taqra u qed titkellem maġġel ħafna mod maġġel ħafna u kważi impossibbli li wieħed jagħmel traduzzjoni ta' dak li qed tajt. Grazzi. Thank you. Two minutes. Grazzi. Għal żewġ minuti sinjura Estaras Feragut. President, grazzi, għal darboħra li iran huwa protagonista ta' dibattitu dejjem fuq il- il-kwistjoni tal- tal-ksur ta' dritti tal-bnedem ġurnalisti, minoranzi, eh, eh, disabili, eh, nisa, attivisti, persuni ċittadinanza doppja, dawn huma kollha persuni li qegħdin ibatu torturi u imġiba arbitrari u inġustri. Dana sempliciment għax qed jiddefendu drittijiet tal-bniedem u ma jistgħu jagħmlu xej. Huma ħafna l-każijiet kif għadna ta' dawn il-persuni illi e, e, e, batu dawn it-torturi. Jiena nixtieq nitkellem fuq saħar ċokolari ta' 29 sena. <clears throat> Kull ma għamlet e, hija e, manda lebda reat ħlif il-fatt li hija mara. U ija eh, kull ma ridet eh, tmur eh, loba futbol u fil-Iran dana u projbit. U imħabba f'din l-imġiba poġġew għal-ħabs. Din il-tifla, din il-mara kifadna l-Iran ma, ma jipermettix t-rispetta drittijiet taħħa bażiċi barra mill-fatt li huma jiddisprezzaw in-nisa kollha ir-riżoluzzjoni tajt li mittelf persuna, eh, mittelf mara ġiet maqtula wara uh, maqtulin wara sentenzi ta' mewt. Hemm bżonn nagħtu risposta għawija eh, uh, u nittama li il komissarju Tisen setejna biex nibatu dan Eh, din il-protesta għax il-mew ta' din it-tifla, ta' din it fajla ta' din il-mara zazua ma nistax nibqaw eh, ma nsemmuix. <clears throat> ma nistax nħallu moħedhom il-dawn in-nisa kolla. U l-Europa trid turi il-vuċi taħħa eh, a favur tal-paċi. Il-Senjura Arena għal-Minuta diskriminazzjoni kontra n-nisa fil-Iran huma ħaġa ta' kuljum meta nara l-eżempji li għanna din marret fi stadium tal-futbol biex tipprotesta u dawn aħna naraw li n-nisa fl-Iran laqas biżrittijiet fundamentali m'għandhom. Is-soċjetà taddi biżrittijiet in-nofs is-soċjetà dan mhux stat li jista' jikber u l-Iran mhux waħdu. Hawnhekk nistgħu insemmu stati oħra li qegħdin jikkalpestaw n nisa M'għandix żmien bizzejed biex nagħti l-lista tagħhom kollha. Imma l-Unjoni kol bdiet il-trattat mal-ftehim mal l iran dwar il-nukleari. Meta nitkellmu fuq il-nukleari, eh, wieħed ma jimmaġinax li se jitkellem fuq dritt tan-nisa ma jekk għandna nagħmlu biex niġġieldu kontra l-ġustizzji fid-dinja. Meta qed naraw li drittijiet l-iktar bażiċi qegħdin jiġu mhux motija lin-nisa f'nofs id-dinja. Grazzi. Għal-minuta un nofsi sur Benjon. Grazzi. L-istat ta' dritti tal-bnidem fil-Iran ġi kritikat u anki l-libertà ta' diskorsu ta' espressjoni għal limitata ħafna u mhuwiex segreti li l-awtoritajiet qegħdin e- jafsu fuq il-ġurnalisti u anki l-avukati ta' dawk li jitkellmu a favur ta' dritti tal bnidem din il-prigjonerija u livell ta' eh, kazijiet ehm, inġusti hija kontra il-minoranzi etniċi. U dina hija eh, pjuttost eh, popolazzjoni pjuttost kbira. Eh, Is-Sinjura Radcliffe hija ċittadina Ingliża u ġiet motija fl-ħabs fl-Iran u mbagħad xlewa eh, għal spionaċ u għalu li hija ħatija. Jina intqajt ma' raġel taħħa f'Ġiniva u eh, raġel tajjeb, raġel ta' integrità u huwa għandu kampanja fideħ biex jillibera l mara tiegħu. Fil-sens ġeopolitiku fl-2018 l-Istati Uniti eh, irtiraw rapport taħħom għal GCPRI waqt li l-Unjoni Ewropea eh, zammet l-appoċ għal ftehim dana ma kienx ma kienx bizzejiet bħala sinjali li l-Unjoni Ewropea jista' jkun uh, ħabib potenzjali. Jiena nixtieq anki nħeġġeġ li l-Iran jerġgħu jaħsbu il-politika tagħhom u l-approċċ drittijiet tal-bniedem, il-libertà ta' diskorsu ta' espressjoni uh, eh, bekk eh, nittamaw li relazzjonijiet ma' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iran jisiru normali. Is-sur Riviera l-minuta. Merci, Monsieur le Président. Nirringrazzjak, President. Iva, Irridu nikkondannaw, niddenunċjaw dawn il-pajjiżi kollha li qegħdin jikasbru n-nisa. F'din ir-relużizzjoni qed nitkellmu fuq l-Iran imma il-Pakistan, l-Arabja Sawdita, Aziza Bibi eh, fil-Pakistan, imma dawn il-pajjiżi kollha fejn insibu x-xarija eh, bħala il-liġi tagħhom jiġibu oppressjoni lejn in-nisa. Ovvjament dan kollu rridu nikkondanna. Is-Sinjura van der Leyen ħatret kummissarju li ħsieb il-mod ta' ħajja tagħna fl-Ewropa hemm bżonn li l-ewwel ħaġa li ssir hija li niddenunċaw ix-xarija. Aħna dan id-dokument se nivvotaw favorih favorih għax ikun pażżajr. Imma dejjem tajjeb pażżajr aħjar milli ma nagħmlu xejn. Il-problema ta' veru ovvjament aħna eh, jekk ma nagħmlu xejn kun qegħdin nippermettu lil nisa jiġu imkasbra f'ħafna pajjiżi. Grazzi. Grazzi għal minuta Sinjura Kanko. Eh, President, kollegi, top il-futbol forsi kienet eh, eh kienet top il-xaħat eh, jisima Kodajari eh, kienu jajdu la kol Blue Girl, Blue Girl, il-kulur tal tal, iskwadra tal taħħa. Eh, kull ma għamlet hija li marret eh, fil-futbol, l-loba futbol, eh, li huwa projbit fil-pajis tagħha. Fl-Iran, id-difensuri tal-drittijiet tal-bnidem illi kull ma jridu huwa illi kollhom libertà il-protezzjoni ta' dritt tal-bnidem mhuwiex reat ħafna nies ġew arrestati fl-Iran u ħafna ġew eh, poġija fil-ħabs. Dan huwa ksur ta' drittijiet tal-bniedem u tad-dinjità tan-nies. F'dawn l-aħħar snin eh, kien hemm ħafna nies li ġew eh, kondannati il-professur Alali illi kien qiegħed anki iżur ħabib tiegħu fi Brussell. Il-rappreżentant il Dan huwa l-uniku mod eh, biex aħna eh, eh, il-Sinjora Kodali kol ma ġarara hija li kienet tħobb il-futbol. Ma, ma nistawx assolutament aħna nippermettu li dan din is-sitwazzjoni titkompla. I would like to ask once again member. Nishtiq nitlob il-membri biex jirrispettaw il-ħin tagħhom. Al minuta Sunjura Rodriguez Palop. Grazzi. Issa, kolla, kolla, batew dawnu ma tlim ta' imħallef fuq l-użu eh, tal-ħeġab il-ħajja il minn garanziji, tortura, eh, jiġu msawta, ħafna nisa ġew arrestati imħabba l-użu obbligatorju tal-ħeġab u anki tal-li eh, ġildu għadrittijiet tan-nisa. Dina hija violazzjoni totali tal-ugwaljanza. Eh, imma mem lebda kultura, lebda nazjonal, kult, eh, identità nazjonali illi tista tiġustifika dan il-komportament. Għawa neċessarju assolutament illi l-autoritajiet iranjani jannullaw eh, dawn il-priġuneriji u jilliberaw dawn il-persuni eh, wasal il-moment biex ikun hemm politika ta' non-diskriminazzjoni li tiġi implementata. Nisa għanna natuhom il-seta eh, u l-possibilità biex jużaw ġisimhom b'mod liberu u mhux jużaw bħala simbolu reliġjuż. Grazzi, minuta sur Patel. Gary Ratcliffe, Aras Amiri. Hemm ħafna nies li qegħdin il-ħabs għal xejn u hija traġedja għall familja tagħhom. Ir-Renju Unit għandu tort ta' dan. L-Unjoni Ewropea wedet lill-Iran li se jkun hemm sanzjonijiet u x'issa għadhom ma għamlux din il-weda. Meta eh, Renju Unit għal eh, il-xtaq appoċ għatma sab id-desperazzjoni tal-Unjoni Ewropea li kolla politika barranija effettiva i dizastru. Il-politika tal-Unjoni mandiġ kuxenza U xinejdu dwar dan il-parlament? Jina membru tal-delegazzjoni tal-parlament dwar il-relazzjonijiet ma l-Iran rridu laqab urġenza ma l-Iran, jiena eksa sejtom biex jagħmlu qatt ma tawni risposta. Dew 70 jum u l-Parlament u d-delegazzjoni tiegħu għada ma taqaċ fuq l-Iran. Nazarin Aras u oħrajn ilhom 70 ġurnata żejda emmek il-ħabs u dejna imċabsin eh, dan ir-rejat. Issa għal-minuta il sinjura Jones mr <laughs> president and madam thyssen grazzi president il ħajjiet tan-nisa huma meda f'diversi pajjiżi imma fl-Iran kellna il-rati illi żiedu l-kastigi tagħhom anki għal atti paċevoli ta' protesta minn nisa u dawk li jiddefendu drittijiet tan-nisa. Għaliex għamlu l-amek? Għax huma nisa, għax ma nlibsux il-ħiġab, għax raw loba futbol fl-istadium, għax ħarġu bil-fjuri fil-jum internazzjonali tan-nisa hemm ħafna koll nisa b'ċittadinanza doppja illi qed jiġu immirati wkoll. Per eżempju, kien hemm ukoll inċidenti ma' ġurnalisti tal-BBC illi ġew imma la famati. Hemm lista sħiħa ta' ismijiet f'din ir-riżoluzzjoni. Nazarin semmejniha diversi drabi. Kastigi kbar, eh, snin twal il-ħabs, nuqqas ta' ċess għal kura tas saħħa u mhux rappreżentati sew legalment. Dawn l-offiżi fil-wiċċ ta' drittijiet tal-bniedem huma serja ħafna. L-Iran għandha tieqaf tabbuża mid-drittijiet tal-bniedem u naraw li ċittadini kollha ikollhom id-drittijiet tagħhom imħarsa kullu f'kolunkwe post fid-dinja, mhux fl-Iran biss. Issa minuta is-sur Grudler. Grazzi ħafna, ehm, kollegi. Jiena nixtieq insellem il-kuraġġ li juraw dawk li qegħdin jiddefendu dritt tan-nisa fl-Iran. <coughs> Meta naraw, ġifiri, fejn qed jiddefendu li l-fatt li nisa għandhom dritt li jesprimu rihom u anki li ma jilbsux il-ħikab. Il Nafu kemm hemm nisa li għadhom il-ħabs. Ħamsa minnhom minn dawk għandhom il-ċittadinanza doppja ġifieri l-Iran u waħda minn l-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn nitolbu lill-ġustizzja tal-Iran biex teħlisom lil dawn il-ħames priġunieri. Hemm bżonn ukoll li jkollna lista eh, kompluta ta' dawk li qegħdin il-ħabs u li għandhom iċ-ċittadinanza doppja sabiex inkunu nistgħu ngħinuhom biex inkunu nistgħu mmorru nżurhom fil-ħabs naraw li nagħmlu koll nistgħu dak kollu nistgħu nagħmlu wkoll mill-fitriq diplomatika. Grazzi. One minute, Mrs. Tovalieri. President, fl-Iran diskriminazzjonijiet u repressjonijiet kontra n-nisa zdidu minn mindu n-nisa ranjani e, deċidew e, fil-web e, jamlu pubbliċità kontra l-pulizija morali, arresti u il-mibeda ta' kuljum. L-Europa li għabbażata fuq valuri ta' libertà u ta' responsabilità ma tistax ta' ċetta dan il-ksur ta' drittijiet tal-bnidem fuq sistema politiku arkajku u ipokrita li juża reliġjon biex jimponi il-poter tiegħu. Dan il-fanatizmu qed jinxeret anki fl-bliet eh, Ewropej eh, u fl-istess ħin hemm eh, il-politika ta' xelluk illi edha tgħinhom bħalli kiku dan kien privileġġ. Aħna ma nistawx naċċettaw dan l-alibi ta' diversità kulturali E, irridu aħna niproteġġu l-valuri ta' ċiviltà tagħna. Is-solidarjetà tal-Ewropa lejn in-nisa Iranjan għandha testendi ruha għan-nisa kollha Iżlamiċi fil- punent għax il-libertà tagħhom hija l-libertà u s-sikurtà tal-futur tagħna. Grazzi. Thank you. One minute, Mr. Czarniecki. L-Onorevoli Czarniecki. President, Sinjura Kommissarju, in-nazzjon tal-Iran għandu storja sabiħa, nazzjon antik ħafna u eh, għandu jirrispetta l-nisa. Għanna paradoss storiku għawnek. 40 sa 50 sena ilu, in-nisa fl-Iran kellhom ħafna iktar drittijiet milli għandhom illum. lum il-pajjiż għamel pass lura kbir. U din hija xi ħaġa ta' sfortuna. Meta nitkellmu fuq drittijiet tan-nisa fl-Iran għandna nagħtu attenzjoni għal dawk in-nisa illi kienu jgħixu fl-Iran telqu u issa jistgħu jagħtu testimonju tal-bidliet illi saru f'dawn l-aħħar snin fl-Iran. Jiena darba parteċipajt f'konferenza organizzata minn eh, dawn in-nisa li telqu mill-Iran u dan eh, u din il-konferenza kellha impatt kbir hija problema kbira wkoll għal dawk li għandhom il-ċittadinanza doppja rridu nipproteġu id-dritt tagħhom. Issa is-Sinjura Regner għal minuta. Grazzi ħafna 70% ta' nisa iranjani huma kontra il-kodiċi tal-bis skont studju il sar mill-State Parliamentary Research Institute tal-Iran innifsu. Aktar nisa qegħdin jipprotestaw kontra il-ħiġab obbligatorju u qed jipprotestaw ukoll għad-drittijiet tagħhom. ħafna minnhom intbatu il-ħabs kemm nisa kif ukoll irġiel, però l-protesta paċifika hija dritt bażiku. Ħafna nisa f'dawn ir-rivoluzzjonijiet ipprotestaw kontra il-velu fl-Iran tal jamlu għamlu hekk tefawhom il-ħabs għal periodi ta' bejn 16 u 24 sena. Ma, ma nistawx nibqaw sejrinek, grazzi ħafna, issa minuta, il-Signora Kalsbro. har de iranska myndigheterna tagit ytterligare steg. Grazie president. Il nisa eran er, er, l-autoritajiet iranjani zidu l-oppressjoni tan-nisa u l-attivisti nisa ġew arrestati għaliex kienu qegħdin jiddistribwixxu fjuri mingħajr ma jilbsu il-velu il qudiem l-underground. Kull ma qed jagħmlu kienet azzjoni paċifika. Ġew ikkundannati għal 24 sena uh, il-ħabs Iridu nwaqfu dan ir-reġim fl-Iran. Fl-Europa aħna għanna nkunu leħen, għanna nsemmaw leħenna uh, a favur tan-nisa in-nisa kollha għandu jkollhom id-dritt illi jużaw ġisimhom b'mod liberu. L-Onorevoli Weimers. L-idea illi mara eh, tisakrifika ruħa bin-nar. Immaginaw tkun oħtkom jew it-tifla tagħkom illi eh, eh, tagħmel ħaġa bħal di imħabba kundanna fil-ħabs. U l-Ministru tal-Affarijiet Baranin Iranjan fl-Iżvezja ma ma ma jaċċettax dawn l-imġiba uh, eh, fl-Iżvezja, jaċċetta l-fatt illi eh, jistaw ineħu l velu fl iżvezja però mhux fl-Iran. U dina miex koerenza, rridu nappoġawhom dawn in-nisa, rridu aħna nipproteġġu l-valuri eh, eh tal-punent eh, u rridu nopponu ruħna għal dan ir-reġim barbariku u u ma nistawx ikun inkomplu b'din is-sitwazzjoni. Äh, Kollegin un kollegen. Eżis kollegi jgħid is-Sur Kost. Inisa fl-Iran fl-isferi kollha qed jiġu diskriminati. Din hija parti integrali mis-sistema legali tal-Iran, il-liġi tax-xarija, illi tinkludi wkoll il-pina tal-mewt. Jiġifieri din hija wkoll xaqleb lejn il-fundamentaliżmu. Però dan mhux biss Iżlam, hemm sistema ta' ġustizzja illi suppost taħdem fil-liġi ta' xarija xorta, imma dak li għanna hawnhekk hija distorsjoni ta' din il-liġi. Numru ta' istanzi ta' nisa u ta' rġil li ilhom il-ħabsa l-ħafna ħin għal raġunijiet eh, illi mhumiex daqshekk sodi. Irridu koeżistenza ta' nazzjonijiet fil-vant nofsani u f'postijiet oħra fid-dinja wkoll. Grazzi ħafna is-Sinjura sur Ostevitz. Sinjura President Kommissarju se nibda billi nagħti rispett u solidarjetà lil eh, dawk li jiddefendu drittijiet tan-nisa kollha eh, fl-Iran. Jiena verament eh, joġobni l-kuraġġ ta' dawn in-nisa Irlandiżi illi taw fjuri lil nisa oħra eh, fil-ferroviji taħt l-art u ddiskutew id-drittijiet tagħhom. Sa ċertu punt dan fakkarni fir-reżistenza tagħna lejn l-okkupazzjoni Sovjetika, speċjalment eh, fejn il- fil-qasam tal-Baltic Way Dawn il-kollegi qed jintbatu l-ħabs għal ħafna żmien. Il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, l-oppressjoni u l-intimidazzjoni u l-oppożizzjoni tal-ġurnalisti ilhom li marru lilin fl-Iran. Dan jikkawża instabilità reġjonali u jedet is-sigurtà globali u l-ekonomiji. Jiena nitlob lill gvern Iranjan biex jirrispetta drittijiet tal-bniedem u id-nittijiet fondamentali u jalla juża l-istrumenti li għandu għad dispożizzjoni tiegħu biex ikun hemm aktar paċi f'dan ir-reġjun. Jiena nixtieq li l-Iran ikollu aktar sanzjonijiet. Grazzi, minuta. Is-Sinjura Vixniewska. President Sinjuri, situazzjoni tan nisa fl-Iran hija waħda diffiċli ħafna dawn bil-fors irdu jiġildu bil-adrittijiet tagħhom e, jiġu imħaġġra skont il-liġi li jiġu hekk meta jiġu stuprati il-vittmi il wkoll jiġu kastigati mhux biss min jagħmel ir-rejat ma m'għandhomx dritt jivvotaw bil-fors iridu jilbsu il-ħiġab hemm bżonn li ngħinuhom dawk li jiddefenduhom anki dawk li huma ta' nazzjonalità tal-Unjoni Ewropea ħafna drabi jindbatu ħafna snin il-ħabs. Skuża il-gvern ta' l-Iran irid ukollu rabti taħjar mal-Unjoni għalhekk aħna tajjeb li nfakru li jrid jirrispetta wkoll drittijiet tal-bniedem. U jirrispetta wkoll id-drittijiet tan-nies tal-Unjoni Ewropea, grazzi. Issa l-minuta is-Sinjura Kutajjar. Il-mara hija umana u għax umana għandha drittijiet inaljenabbli ma jistgħux jittieħdulha ifejni hi u li la darba aħna nemmnu fis-saltna ta' dritt dawk id-drittijiet fundamentali nipproteġuhom kullimkien inkluż lil hinn mill-fruntieri ewropej filwaqt li nifhmu u nipproteġu d-differenzi soċjokulturali u reliġjużi ma nifhmu qatt li dawn jintużaw bħala deterrent għad gawdija ħielsa ta' drittijiet tan-nisa iranjani. ma nifhmu qatt l-attakk iffukat fuq l-attivisti u professjonisti li ta' kuljum jitħabtu għal soċjetà ħielsa il gburija tiegħi li pajjiżi malta implementa bi sħieħ il konvenzjoni ta' istanbul kontra l vjolenza fuq in nisa. ittini din iktar determinazzjoni biex ninaqad ma' sħabi għas sejħa sabiex l-awtoritajiet iranjani jagħmlu r-riformi legali neċessarji sabiex jikkriminalizzaw il vjolenza abbażi tal ġeneru u d diskriminazzjoni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 Sinjura Kommissarju, eżis membri, tlet iranjani kienu mivaw tal-ħabs l-snin twal u xrejat kienu għamlu dawn id-deċidow xilbsu umma Imma ovvjament qed nitkellmu f'soċjetà ta' irġiel li kienu qed jibżgħu minn nisa. Dan mhux xi inċident li qatt ma sar bħalu. Fir-reġim tal-Iran nafu li dawn l-affarijiet ilhom jiġru abbużi kbar Anki rajna li kienem min eh, kellu l-pina tal-mot, ingħata l-pina tal-mot, għalhekk aħna, Sinjura Kommissarju, eh, nitolbuk sabiex dawn li defendu n-nisa hemm bżonn jiġu liberati. Lebda gvern mandu jidbati mara l-ħabs għax għal-motta kif libset, l-irġiel li jiddeċid, ma rridux li jiddeċidu huma kif aħna għandna nilbsu. Grazzi. We follow with Catch the Eye. Iva, morru sal catch the Eye. Is-Sur Lopez Aguiar għal-minuta. Dan id-dibattitu mhux l-ewwel darba li qegħdin namluħ drittijiet tal-bniedem dejn għom mill-ħamis filgħodu nirrippreżentaw aħna ċittadini tagħna u qed ngħidu xi ħossu huma. Nitolbu ukoll e, sabiex tieħu azzjoni l-Unjoni imma fuq dan is-suġġett għandna l appoġġ unanimu fil-kundanna li qegħdin namlu e, għal dak li qed jiġri fl-Iran kontra in-nisa Semmejna numru ta' każijiet speċifiċi mara li għamlet suwiċidju mod drammatiku e, fi stadium tal-futbol. Aħna ippruvajna li nżommu ma trattat nukleari ma l-Iran dejjem sforzi diplomatiċi u dan itina iktar awtorità morali sabiex nistaw nitolbu li dan il-ksur sistematiku ta' dritti ta' nisa fl-Iran jiqaf. Is-Sinjura Dejli issa. Grazzi ħafna, President. Jena u koll edha maquda mal dawk li qed jiġildu għad tan-nisa fl-Iran nitlob li dawk li qegħdin fil-ħabs mħabba eh, li provaw jiddefendu d-drittijiet tagħhom jiġu meħlusa. Anki in-nisa għandhom jilbsu kif jidrilhom hu. Imma il-mozzjoni xorta waħda mhijiex bilanċjata, jiena naħseb li l-lingwaġġ li nużaw huwa importanti għax l-Iran bħalissa qed jiġi attakkat bħala pajjiż minn ħafna pajis internazzjonali oħra għaw mi qed jgħidilna dalodu li l-Iran qed jipprova jipprovoka gwerra mal-Istati Uniti imma l-Istati Uniti ħarġu mit-trattat u huwa l-Istati Uniti li qiegħed verament ipoġġi fuq riġleħ l-ekonomija tal-Iran. Ġifieri nafu li l-Iran għandu jinbidel, ovvja din, u eh, nilqa l-fat li hemm numru eh, l-istess numru ta' nisa bħala li qegħdin eh, fl-awtorità tal-reliġjon imma il sanzjonijiet mhumiex faqthom. Grazzi, minuta, is-sur Kelly. Grazzi, xtaqt bisnejt li qed naqbel ma dak ma ħafna li tkellmu qalbi situazzjoni fl-Iran ma hija waħda li ma nistax naċċettaw, speċjalment mill-punt vista tal-Unjoni Ewropea. Jiena kont membru ta' delegazzjoni għall-Iran fil-mandat li għadda. Uħdimna bisħieħ sabiex il-ftejim tan-nukleari eh, nuħduh il qudiem Imma kif smajna, tajjeb li jkun hemm reċiproċità. Ġifieri d nisa għandhom għandhom jixirqilhom il-libertà. U l-irġiel fl-Iran m'għandhom jgħidu lin-nisa kif għandhom jilbsu. Jiena naqbel ukoll mal-kollega Deli dwar l-obbligi tal-Istati Uniti viżavi l-Iran u anki it-trattat tan nukleari. L-Istati Uniti ħarġu minnu anki jekk dan il-ftejm kien sar qabel ma' l-amministrazzjoni ta' qabel ma' dik ta' Obama. Grazzi ħafna. Grazzi, minuta, is-sur ħabib. Grazzi ħafna jiena verament dak li smajt dalodu isaħħarni l-ikbar allejat eh, li għatkellu l-Unjoni Ewropea kien eh, l-Istati Uniti. Meta l-Istati Uniti għamlu sanzjonijiet kif kellhom raġuni jagħmlu, l-Unjoni Ewropea ppruvat timmina dawn is-sanzjonijiet u ħarġet bis-sussidjarità. Ġifieri apposta biex jelbu s-sanzjonijiet imma din il-biċċa xogħol ma ħadmitx f'Ġunju ta' din is-sena l-Amerika wkoll talbet għal iktar għajnuna fl-istret ta' Hormuz u anke anki l-Unjoni Ewropea ma kooperaċ. F'Lulju eh, vapur Ingliż ġi maħtuf mill-Iran u kieku l-Unjoni ħal enit l-Amerika ma kienx jiġri u issa eh, nisimgħa da kollu hawnhekk f'din il-Kamra u qed ngħidu inmaqdru lill-Amerika l-ikbar alleja tal-Ewropa. Intom ma tibattatux ħafna flus fin-NATO imma qed tpoġġu l-flus forza militari eh, tal-Ewropa. Intom l-affarijiet bil-maqlub qed tarawhom hemm bżonn eh, tgħinu lill-Amerika. Grazzi ħafna. Signora Ward, grazie ħafna, President jiena Sir Richard Radcliffe il-tajt miegħu ir-raġel ta' Nazanin Zagarina Radcliffe li sa ilu tliet snin jitħabad biex jitiġi meħlusa mill-ħabs tal-Iran u anki saħansitra din is-sena għamil strajk tal-ġuħ għax il-mara tiegħu qed jgħid li mhux suppost qiegħda fil-ħabs, mhux qed jiġi rikkonexxewt il-ċittadinanza tagħha. Din anzi qiegħda tistenna li terġa tittieħed il-qorti l-affar qiegħda f'ħabs fejn is-sitwazzjoni hija waħda mhux umana. Flimkien ma' Ara Samiri li hija wkoll ta' nazzjonalità Ingliża meta kienet qed iżżur il-Araba ta' fl-Iran il-sena l-oħra din ġiet arrestata wkoll kol ntefet il-ħabs. Anki il-każ tal-FGM ukoll dawn huma nis ta' ċittadinanza doppja mal-Unjoni Ewropea. M'għandniex ninsawhom ma jistax ikun li aħna eh, nkomplu l-situazzjoni tagħhom nagħmluha għar minħabba l-klim tagħna. Pereżempju dak li qal Boris Johnson ta' kien Ministru tal-Affarijiet Barranin. Klim mhux floku aħna jisħoq ilna aħjar minnek. Grazzi. Issa nisimgħu il-Sinjura Tyson. Grazzi ħafna, President. President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, l-impentana biex aħna nejnu dawk li qegħdin jiġildu għad-drittijiet tal-nisa huwa parti importanti ħafna tal-politika tagħna ta' dritt tal-bniedem. Sfortunatament f'ħafna pajjiżi anki fl-Iran, in-nisa ikomplu jiġu abbużati u dejjem jiġu medda għax huma jiddefendu d-drittijiet tagħhom jew jew xi kultant biss għax huma nisa jiġu beda, abbuż intimidazzjoni, jiġu kalpestati saħan sitra jindbatu il-ħabs meta huma jiddefendu drittijiet tagħhom. F'dan l-isfond jiena nixtieq ngħid li verament jiddespieċini dak li ġara lil Sahar Kodajari li kmini dan ix-xar għamlet suwiċidju u abdet innar li l nifissa. Umbat mietet l-isptar iktar tant, tart. Verament il-mowt tagħha traġiku, verament juri ġifiri fi xinu madriti tal-bniedem, tal-nisa skużawni ħadd mandu jiġi kastigata għax ikun mar xi avveniment sportiv. Dalwaqt ġifiri il-sena għan-nisa u l-Unjoni Ewropea rridu nuru iktar kuraġġ, eh, nuru il-kuraġġ tan nisa komuni madwar dinja kollha li rajna li fl-istorja ta', ta pajjiżhom kellhom rwol fil-komunikat tal-8 ta' Mejju ta' din is-sena edna li aħna impenjati li naraw li nisa madwar id-dinja jkollhom aċċess għall-saħħa, għal l-affarijiet kollha li għandhom bżonn biex jiddeċidu huma l-futur tagħhom. Dan rridu naraw fl-Unjoni Ewropea u anki li lin minna sabiex il-progress li aħna ksibna inkompli jizvolġi. Irridu wkoll niddefendu dawk li jiddefendu id-drittijiet tan-nisa anke ġifiri inkwantu għall-Iran. Fl-isfond tad-dialogu mal-Iran lan u li aħna navanzaw fil-kooperazzjoni bilaterali l-Unjoni Ewropea dejjem għajmet il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem aħna dejjem tlabna li l-autoritajiet sabiex dawk li jiddefendu il-drittijiet tal mdina minn anki n-nisa ma jiġu sikkalpestati jew ma ġux mitfu għal-ħabs. Aħna dejjem edna dan anki fil- il-kas ta' Nazrin dik li repet il-premju eh, Sakarov fl-2012 din intbatet il-ħabs għal ħafna żmien minħabba li dejjem li defendit id-drittijiet fundamentali tal-bniedem unkomplu nsemmaw leħimna. Aħna anki per eżempju fil-Kunsil tal-ġnus Mauda ta' drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tal-nisa u tal-bniet, tat-tfajliet se jiġi diskuss fil-laqalimis ta' novembru fil-periodic review. Onorevoli membri ta' dan il-Parlament, jiena naf tajjeb li dan id-dibattitu nistaw naplikawħa għal eh, dawk li nis li edin fil-ħabs tal-Iran imma li għandhom ċittadinanza doppja. Ovvjament, il-fat li jiġu mitfuwa il-ħabs nis li eh, bħal eh, Nazanin Zagarin Radcliffe minħabba il-nazzjonalità tmur kontra il-liġi internazzjonali, anki liġi firi liġijiet li ratifikaw l-Iran li suppost ġifiri jżommu maħħom. L-Iran ikompli jżomm fil-ħabs dawn in-nies għandhom ċittadinanzi doppja dan imur kontra eh, il-regola tal-detenzjoni eh, li arrest arbitrarju. Aħna nittolbu li jiġu meħlusa eh, in-nies li qegħdin fil-ħabs għandhom ċittadinanza doppja u anke l-attivisti Nitolbu li l-ilan li lebda persuna ma tiġi arrestata b'mod jew detenuta b'mod arbitrarju u dawn e, meta jkunu fil-ħabs ma jiġux maħqura il-nis fil-ħabs detenuti għandhom bżon li eh, naraw li kollhom ukoll aċċess għall avukat u anki għal eh, għajnuna medika. Sinjuri, nerġa' nirringrazzjakom tal-li għantu għamiltu dan id-dibattitu, nista' ngħidilkom li aħna eh, l-attenzjoni li intom tatu lil dawn il-problemi jinkoraġġina u se nkomplu naħdmu flimkien maħkom biex verament nejnu dawk li jiddefendu dritt tal-bniedem fid-dinja kollha. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, Signora Kummissarju. Jiena irċevejt sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni biex nagħlaq dan id-dibattitu minn dawn il-gruppi mill-ICR, mill-ħodor, SND, Renew, il-GUE, NGL u e, l-PP. Bekk nagħlaq id-dibattitu lum nivvotaw fuq dan id-dibattitu. Bekk nissispendi sa' nofsinhar. Is-seduta terġa' tinfetaħ f'nofsinhar.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 Ursus Oligus flok Sven Mixer fejk li miħor u rappreżentant eh, tad delegazzjoni parlamentari. Il-konferenza tal-presidenti eh, damet iktar u għalek eh, bdejna tard. Eh, bħalissa eh, għetni preparaw il- qed nagħmlu preparativi u nieħu l-opportunità issa biex ngħid lill-membri ġodda illi biex ngħidilhom illi bl-aħħar vot per per essi li konna uh, eh, maġlin nishtiq ngħid illi bil-voting card e tirtiraw il-karta qabel ma tkunu qabel ma ikun e, speċjal vot, allora tkunu edin tirtiraw il-vot tagħkom. U din hija ħaġa importanti ħafna għal reġunijiet e, ta' proċedura. Ħallu l-kard il-kard fil-device sa' kemm niddikjaraw li l-vot ikun spiċċa. mbagħad tkunu tistaw tneħħuha. Allora l-kapijiet tal-gruppi edinaw, allora nistaw nibdew minnu fih bil-vot. L-ewwel vot mhuwiex nominali u jinvolvi is-sitwazzjoni fit-Turkija eh, il-kwestjoni tal-tneħija tal-sintki, ir-riżoluzzjoni kolla kemmi, favur kontra astenzjonijiet. Ma għaddiċ. dana fuq li sijar. Unbat għanna rizoluzzjoni konġunta. Eh, dinja nominali. Eh, situazzjoni fit turkija Kulħat vota il-votazzjoni maluqa. Issa l-votazzjoni miftuħa, l-emenda numru 3, kulħadd vota il-votazzjoni maluqa ma għaddiċ. Wieħed D, recital A. Favur kontra astensjonijiet ma għaddiċ. Il-vot, il-rezoluzzjoni kollha kemmi? Favur kontra astensjonijiet għaddiet. U l-elementi l-oħrajn kollha jaqgħu. Issa fuq Myanmar, ċoħe is-sitwazzjoni fuq dak li għandu x'aqsam ma' Rohingya. wara eh, il-premessa akka wieħed, favur kontra astenzjoniet, ma deċ. Issa, il-mozzjoni kolla kemmi favur kontra astenzjoniet. Probabilment ma deċ, pero ħanamlu uh, eh, vota elettroniku. Favur kontra kolħati vota il-votazzjoni maluqa mela għaddit. Kien hemm ħafna astenzjonijiet. Mela ir-riżoluzzjoni fuq l-Iran eh, situazzjoni tal-difensuri ta' drittijiet tal-bnidem u l-persuni b'doppja ċittadinanza li qegħdin il-ħobs. Għandna mozzjoni konġunta minn ħames gruppi l-ewwel eh, tnejn eh, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma għaddiċ. Issa numru wieħed, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Ma għaddiċ. E, emenda tlieta, favur, kontra, astenzjonijiet, ma għaddiċ. E, kollha kemm Votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa? Għaddiet. Issa ngħaddu għal riżoluzzjoni fuq il-patentability of plants u proċessi bioloġiċi essenzjali. Tlet gruppi proponew mozzjonijiet. Favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Issa ngħaddu għal riżoluzzjoni fuq l-importanza tal-Memorja Ewropea fuq il-futur tal-Ewropa. Riżoluzzjoni konġunta ta' ħames gruppi. Paragrafu 3, or test oriġinali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni nominali. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu numru 4. Emenda orali tixtieq tippreżenta l-emenda uh, bil-fom? Iva. Mela, sinjuri. Tmim pażni u għonek eh, fuq ir-reati kontra l-umanità u il-forum ta' utilitarizmu u ma nitkellmu għad fuq il-lut bħalma kienem biss minoranzi sessuali rom kollega. Ma nistawx nitkellmu fuq il-motivazzjoni. Hawnhekk il-emenda orali għajdinna kifinu. Aħna hawnhekk attualment ma, tistax tagħmel l-ebda kummenti ieħor ħlif tajċini l-emenda. L-onorevoli qed kompli jitkellem minnajr il-mikrofonu. Skużawni għajt il-president għax neħejt lek il-mikrofonu. Mela jgħan proponi il- eh, l emenda orali. Il-Parlament Ewropew qed jesprimi l-rispett tiegħu għal miljuni ta' eh, lut vittmi tal-Holocaust u anki il-vittmi l-oħrajn kollha ta' reġimi totalitarji u l-kumplament jibqa' kifinu. U nitlob lil eh, daw kollha li huma kontra eh, antisemiti umu u għajdunna xtaħsbu fuq l-emenda eh, tiegħi biex bekk inkunu nafu ma' min aħna qegħdin nittrattaw. Kolleg, kollega, jiena diġa għatlek illi għaw neħejtlek il-mikrofonu fil-bidu tal-intervenzjoni tiegħek għax dak li inti għat huwa mhuwiex utli. Id-darba li ġejjan nista' ngħidlek li ma tistax eh, qed ngħidlek li ma tistax tagħmel dan tip ta' intervent. Eh, onorevoli Melchios. Grazie. R E kwestjoni, mistoqsija ta' proċedura. l L'interprete mandomx il-ħin biex jitra, jitraduċu il-kellim. Il eh, Allora nisli nis li jitkellmu b'Ġermanis jifmu x'qed tajt int, imma l-komplement in-nies l-oħrajn qed jitilfu traduzzjoni għax eh, eh, sakemm inti tajda ikun għadda żmien u, nitilfu l-possibilità li nivutaw. Onorevoli, mela għajn nimxu blordni, waħda wara l-oħra. Hawnhekk qed nitkellmu fuq l-emenda bil-fom, bil-fom. B'din it-talba ta' votazzjoni nominali. L-ewwel nitlob jekk hawnx hemm oġġezzjonijiet għall-emenda orali. Mela nistgħu nivutaw issa fuq din l-emenda orali. Sinjuri, dan huwa parlament ġdid. Għandkom il-possibilità li tippreżentaw emendi orali ir-regoli tal-proċedura skont ir-regoli ma namlux dibattitu. Aħna kull ma nistgħu namlu biss illi l-President jgħid illi jistaqsi jekk hemm oġġezzjonijiet u jekk ikun hemm erbajn membru joġġezzjona, e, e, allora ma naċċettawx. Jekk ħadd ma jqum bil-wieqfa, jekk ma jqumux bil-wieqfa erbejn persuna, allora e, allura il-votazzjoni ssir. Kollega Fest. Ilbsu il-headphones. Intkom taqblu, ħanerġan instaqsikom. Min għandu oġezzjonijiet kontra l-emenda orali? jekk il-kollegi ma jafux din il-proċedura. Surfest. jaħseb illi mhuwiex ġust illi nitolbu dartej. Allora jiena sen, sen naċċetta l-vot, votazzjoni nominali. Jiena aċċettajt il-votazzjoni uh, nominali aw emenda orali Jiena accettajt il-votazzjoni eh, nominali. Aw point of order. Jiena sorpris għaliex il-votazzjoni nominali eh, wieħed irid jitloba xi ftit ġranet minn qabel għaliex inti tista' titlob votazzjoni nominali waqt l-emenda. Sur Kovacic. Jiena ili naħdem fuq regoli ta' proċedura f'dawn naħar snet snin. Jien nafu blamment il-regolament, jgħid il-President. Imma jiena ma nistax nitlob votazzjoni nominali erba tiem qabel jekk jekk isir emenda orali waqt il-votazzjoni. U għadora kienet deċiżjoni spontanja li ngħidu jekk mawx oġġezzjonijiet kontra l-emenda orali, allora il-votazzjoni nominali ġiet mitluba, allora jena ċetta u jena dak għamilt. Ma kienx hemm oġġezzjonijiet meta jena staqsejt għalihom. Allora niftaħ il-votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota. Il-votazzjoni magħluqa. E l-emenda ma ddiċ. Għaw xaħat tiħor li jixtieq jitkellem fuq din il-kwistjoni? Mela allora paragrafu 4, test oriġinali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni miftuħa, signori. Kulħadd vota? Il-votazzjoni issa maluqa. Għaddit. Test oriġinali, paragrafu 12, votazzjoni maqsuma, votazzjoni favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni marruqa. Għaddit. Issa niġu għal paragrafu 20. Emenda numru 1. Hawnhekk għandna emenda orali mill-kollega Butikofer. Grazzi President. Fuq l-emenda tal-grupp SND jena niprezenta din l-emenda orali u se naqra bl-Inglis. L-emenda tal-grupp SND hija kif se ngħid. Effettivament niprojbixxu Eh, gruppi neofasċisti u neonazi u fondazzjonijiet oħrajn u assoċjazzjonijiet li jeżaltaw u jigglorifikaw il-nazizmu u l-fasċizmu. U hawnhekk innitlob dawn il-kliem bħala pala żieda eh, kwalunkwe forma oħra ta' totalitarjanizmu. Grazie hemm xi riservi fuq din il-emenda rob orali, jekk maw jekk mawx oġezzjonijiet mela fuq il- Hemm 24 kollega Eh, li għamu bil-wieqfa biss u dawn mumiex biżejjed. Allora il Sejk, allora se namlu votazzjoni nominali issa fuq din l-emenda orali, votazzjoni miftuħa. Kolħati vota votazzjoni maluqa? Għaddiet. Issa, Il-mozzjoni kollha kemm hi kif ġiet emendata, l-votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, il votazzjoni magħluqa. U eh, għaddit. mela, sinjuri, issa se nitkellmu fuq l-istat ta' implementazzjoni ta' leġislazzjoni kontra ħasil ta' flus il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni eh, prezentata minn erba gruppi politiċi. L-emenda numru 1, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Emenda numru 2, votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. Kolħati vota, votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Emenda numru 3, votazzjoni miftuħa. Mm, Kulħat vota? Votazzjoni maluqa. Ma deċ. Emenda numru 4, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota? Votazzjoni maluqa. Ma deċ. Mela sinjuri, qabel ma' naddu għal votazzjoni fuq riżoluzzjoni kollha kemmi nixtieq nixbet l-attenzjoni tagħkom fuq il-kumment tal-kollega tal Messior fuq dak li għandu x'jaqsam mal-veloċità tal-votazzjoni. Aħna nippruvaw nkunu effiċjenti. U naturalment hemm xi kummenti spess fil- eh, fil-bidu tal-mandat jgħidu li qed nimxu bil-motwis u mbagħad fl-aħħar tal-leġislatura jgħidu li qed nimxu bil-motwis. Eh, jiena jena provajt nitkellem iktar bil-mod mis-soltu u jena zgur illi bħal viċi presidenti anki l-oħrajn mux biss miħaj sensibu mod kif inkunu nistaw naħdmu tajjeb fl-imkien. Mela issa naddu għal votazzjoni kollha kemm mozzjoni għal riżoluzzjoni kollha kemm il votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota Votazzjoni marruqa. Għaddit. U issa nitlobkom eh, nawguralkom eh, ikla tajba u għal dawk li se jitilqu najdilkom eh, vjaċi tajjeb u dawk illi se jitilqu mill-awla-awla nitlobhom jimxu mill-aktar kmini possibli biex inkunu nistgħu ngħaddu għall ispjegazzjonijiet tal-voti mingħajr mingħajr twixkil eh, u i-provaw uħorġu b-silenzju. Grazie.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 Hanan edin jokkupa tlet kollegi li jirtu u jitil u Jina niprofa, għawnek għet niprofa nitlop li kollegi u mill-awla. Signora Oken, Sur Butikofer, ħatibqa jew ħatitlaq. Herr Kollege Gahler, genau. Kollega Galer, ek joġbok. Kollega Lise, kollega Linz. Surkovacev. Kovacev. Mela għanna 20 espiegazzjoni tal-vot. U se nibdew bil-dritt eh, għal prevettività għal brevettività tal-xkili, tal-ixtili u tal-proċessi biologiċi. Signora Sojtrova. nitlob l-lusjer li jgħinu l-persuni biex joħorġu. Meta qed nitkellmu fuq dan is-suġġett aħna jiena naħseb il-messaġġ għall-Kummissjoni u l-Kunsill eh, il-messaġġ għandna kien ċar għandu għalihom hawnhekk irridu nerġaw naraw li jkun hemm ċertezza legali fuq dawn il-brevetti. Dan huwa fl-interess ta' kulħadd ma jistax ikun li kunem brevetti e, kif ġifu leħa għalhekk nagħmlu appell l-istati membri sabiex jikkooperaw u jgħidu fejn qiegħda l-inċertezza legali fuq dan is-suġġett. Grazzi. Grazzi Sinjora Sajdrova. Il-grupp ECR jew dak il-grupp li jew uh, fil-tarf tal-awla, kollegi kjo ġobkom uħorġu. E kjo ġobkom, kollegi, jgħid bl-Inglis il-President. Tkun ħaġa ġentili, jekk intkom toħorġu, mill-awla immedjatament jekk ma tkomx intenzjoni tpoġġu u tieħdu sem fil-spiegazzjoni tal-vot. So, thank you. Herr Kollege Polczak. Grazie, kollega Polczak. Grazie, President. Grazie na začátku vysvětlit své vysvětlení v tomto bodu. Grazzi, jiena nixtieq nispjega għaliex jiena votajt favor. Eh, favur. Jiena naħseb li l-fatt li jkun hemm il-brevetti għal dawn il-prodotti għandu juri li hija ħaġa tajba għax qegħdin nipproteġu id-drittijiet tal-awtur wara kollox din hija ħaġa importanti ħafna qed naħseb ukoll fl-interessi ġenerali għall-aċċess tal-materjal veġetali għalhekk din il proposta ta' riżoluzzjoni jiena appoġġjajtha u tajjeb li aħna insaħħu il-ċertezza legali l-onorevoli Ricci. Grazie President. Il-kwestjoni tal-privativa fuq eh, processi biologiċi ġit bħala xokk għalija. Jiena sorpriża li risorsi u, u zrira illi jiġu brevettati u jisiru għarfin li huwa ta' proprjetà ta' organizzazzjonijiet kbar u importanti illi niproteġġu il-bdiewa żgħar. Barra minn dana ħafna drabi jidħol f'konflitt ma' mal popolazzjonijiet indiġeni u drittijiet tagħhom. U aħna għanna natu jimxi kontra anki dmir tal-korporazzjonijiet tal internazzjonali li għatu sikurtà. Ħafna nis lokali eh, jużaw ħafna minn dan u ma jistax ikun illi aħna eh, ma niproteġux dawn id-drittijiet. Grazzi. Kollega Ricci kollega Olegas. Grazzi, President. Id-diversità tal-xtili hija sors eh, perfetta l iżvilupp ta' pjanti ġodda. Imma din id-diversità miex biżejjed il-wieħed jiżviluppa l speċi ġodda biex jipproteġi diversità. Aħna għandna bżonn ta' eh, eh innovazzjonijiet f'din il- f'dan is-settur li importanti għal-produzzjoni tal-ikel. Nafu illi l-brevetti huma importanti aħna irridu nizguraw li kunaw ċertezza legali, speċjalment fil-każijiet fejn il-żriraħ e, e, jistgħu jiġu użati għal proċessi ta' selezzjoni. Ma nistawx niddependu fuq il-volontà tal-proprietarju tal tal-privativa. U jina naħseb illi ma nistawx naċċettaw illi ikun hemm privativa għal materjali eh, ġenetiċi. Grazzi. Issa l-kollega Hanan. Grazzi, President. Il-avanzamenti fil-teknoloġija tal-pjanti hija fatt ta' din il-ġenerazzjoni. Dejjem aħna qed nitjiebu biex ikollna dejjem iktar produzzjoni eh, minn art, minn inqas art. U r-riżultat u mhuwiex biss li aħna nkunu nistgħu nagħtu ikel il kulħadd. U u, u bekk eh, eh, ingidbu il-previżjonijiet negativi aħna qed nippermettu li jkunaw anki eh, eh, restaur tal-forestazzjoni. L-Unjoni Ewropea għandha tkun fuq qoddim, però bħalma jiġri eh, spess imħabba il-politiċi korrotti u interessi qed iwaqfuna milli namlu riċerka fil- Eh, innovazzjoni eh, eh, biologika. U nittama li din is-sitwazzjoni titbiddel mill-aktar kmini possibbli. Grazzi, Sur Henan. U issa naddi. Għal u beknal u dan diskussjoni fuq il-jeta privativi. U issa naddu għal votazzjoni fuq l-importanza tal-istoria Ewropea għal ġini tal-Europa. L-Onorevoli Bilde. Grazzi, President. President, din ir-riżoluzzjoni parzjali mhux da donura għal vittmi ta' totalitarizmu. Aħna mill-aħħar konflitt dinji dejjem għal għalfini politiċi. Il-leġitimità eh, tal-Unjoni Ewropea dejjem tieħu spinta u tattakka l-populizmu. Unjoni Ewropea hemm bżonn il-liberazzjoni tagħhom mhix dovuta li dak li qed jiġri Bruxelles, imma l-Amerika u De Gaulle l-istorja m'għandniex nifmuha kif jaqbel lilna biss. Nafu li kien hemm 20 miljun ta' Russu li miet biex tkun tista' tgħix l-Ewropa meta nitkellmu fuq id-dittaturi. Qed naraw li l-Unjoni Ewropea tisir iktar u iktar awtoritarja. Grazzi onorevoli Bilde, issa is-sur Zambatski. Kollegi, jiena appoġġajt ir-riżoluzzjoni għaliex nemmen fil-memorja storika. Flimkien ma' reġimi l-oħra non demokratiċi rridu niftakru l-oppressjoni bolċevik. Ħamsin sena ta' dan. Ħantikom eżempju. Iġifiri, intom qed tippruvaw uh, eh, taqsmu in-nazzjon Bulgaru u toħolqu nazzjon Maċedonjan fuq dan it-territorju. Din hija xi ħaġa li għandha e, illi m'għandix issir kif ukoll is-simboli marbuta magħha. Grazzi ħafni Sur Dambatzki issa għal minuta il-kollega Olekas. Grazzi President. Jiena votajt favur din il-riżoluzzjoni. Jiena wieħed mill-ftit f'din il-Kamra li twelid fi żmien tad-deportazzjoni nirrappreżentaw lill ewropa u rridu nassiguraw futur aħjar l-Ewropa tagħna. 80 sena ilu l-istess tama kienet antinna n imma it-tiranni injoraw din il-ħaġa billi iffirmaw il-Secret Protocol illi wassal għall olokaust ta' tieni gwerra dinjija. Il-ġenituri tiegħi flimkien man nannit tiegħi u ħafna Litwani oħra telqu eh, fis-Siberja eh, fil-ferroviji tal-annimali jiena twilit hemmhekk 10 snin wara l-gwerra konna qed niġildu għall-libertajiet tagħna u kif nistgħu naraw f'din il-kamra qegħdin naraw parti mill-kollegi illi qasbis jafu x'ġara wara l-portira tal-ħadit u allura jekk iridu nassiguraw ġustizzja għal futur ta' uliedna irridu niprevjenu illi jiġru affarijiet simili fil-futur. Grazzi, Sur Olikas. Issa il-kellim li missu għal-Onorevoli Fox. Jina votajt kontra din ir-rivoluzzjoni mhux għax ma jimportnanix mill-memorja storika, però jiena jinteressawni il-memorji u ma nħallihomx isiru e, speċi tal-logħba futbol din il-mozzjoni titratta lill-Ewropa e, b'mod traskurat ħafna tinjora l-ġlida illi kellna kontra il-faxxiżmu u anke insejtu l-lut f'din il mussjoni Għandna propaganda sempliċi hawnhekk dwar il-federalizmu tal-Unjoni biss ir-rinaxximent u l-filosofija Ewropea huma importanti imma il-Parlament isu jinsa kull tip ta' demokrazija u apprezzament ta' dak kollu li huwa Ewropew, għalhekk jiena ma nappoġġax din il-mozzjoni. Dank fa' Kollegin Fox, es folgt Herr Kollege Palmer. Dank. Palmer, grazzi Vice Sur President. din ir-riżoluzzjoni fija waħda mill-klawżoli l-iktar importanti li niżguraw li zaza u l-ġenerazzjonijiet futuri jifmu dak li ġara fil- eh, fi żminijiet mudlama tal-modi tal-Ewropa. Eh, u fil- hemm ukoll eh, fil-Renju Unit hemm mużew fuq l-Olokawst fil- tramuntana tal-Ingilterra biex nuru l zaza ħġara u assolutament ridu eh, eh, infaħru eh, dawn attivitajiet u anki l-sopravissuri dawk li sopravivew mill-Holocaust eh, irridu nejnu biex inkunu nistaw nalmu l żaza biex verament najdu li ma il li dawn l-affarijiet jerġgħu jiġru qatt iktar Grazzi, Sur Palmer. E Sur Vince. President, signori, l'Europa trit tiftakar biex l-atroċitajiet ta' seklu li għadda ma, ma jġux minsija. Il-pajizi tal-ċentru tal-Europa u tal-Vant E, e, iġildu kontra fasċizmu u nazizmu. Il-ġenerazzjoni e, tija ġiet affetwata ftit fir-Rumanija, però dikta ta' missirijiet batew ħafna. Il-proprjetà li ġiet meħuda minnhom ma ġietx restituita u importanti illi infakru li l-autoritajiet statali biex jimplementaw il-liġi u jgħatu l-ura dawn il-propietajiet fil-Europa ċentrali hemm eh, eh, eh, mentalitajiet ta' xi 50 sena ilu u il-fondi ta' koezjoni għandhom jgħinu biex jisewwu dawn is-sitwazzjonijiet. Imma l-idea li qatt iktar hija ħaġa li għandna inkattru u ngħaddu għal ġenerazzjonijiet futuri. Grazzi, is-sur Hook sur President jena appoġġajt il-mozzjoni biex niftakar il-vitmi ta' totalitarianizmu. Jena nannu eh, tal-mara tiegħi kien wieħed minn dawk li jisopravivaw mill-Auschwitz u u dan jikonvinċini li l-affarijiet kieku maġarax da kienu jkunu differenti u tfal tiegħi laqas kienu jeżistu kieku eh, kellu kien jaħdem eh, mal-ferroviji Aħna eh, ma' udin bħala Ewropej mill-istorja tagħna bil-memorja u anki bid-deċiżjoni li intejbu l-futur. Però jiena votajt eh, għal eh, mozzjoni ħlif b'riserva waħda għax eh, il-mozzjoni titkellem fuq il-brutalità ta' Ewropej kontra eh, Ewropej oħrajn. Imma l-istorja tagħna hija l-Ewropej illi għamlu awtraċitajiet anki kontinenti oħrajn u rridu niftakru illi l-atroċitajiet kollha rridu niftakru fihom biex nikkundannawhom għax l-Ewropa hija parti minn dinja fejn eh, hemm l-istess reati u l-istess krimini. Grazzi. Grazzi, onorevoli Hook, issa mhux qed nara l-kollega Terċ, allura l-onorevoli Hanen. Grazzi, Viċi President. 80 sena ilu nofs miljun truppa daħlu fil-polonja flimkien ma' attakki bl-ajruplani wkoll dawn qalu l-istorja li huma kienu eh, se jgħinu eh, lin nies tal-Polonja kontra n-Nazis imma meta ltaqgħu l-armati imbagħad għamlu speċi ta' parata komika u s-Sovjetiċi eh, stidnu l-Ġermaniżi biex imorru l-lura f'Mosca eh, biex jiċċelebraw ir-rebħa. Din hija amnezja selettiva dwar eh, il-patt tan-Nazi għal ġen tan-natura umana. Jibqgħu jgħidulna il redarmi ħelsitna il teatru tal-ponent kien biss show biex ngħidu illi rbaħna il-faxxiżmu. Imma nistgħu ngħidu illi it-tnejn kienu fuq l-istess naħa l-uniku dawk li rebħu u l-mikrofonu jinqatalu hemmhekk. Thank you, Chair. <clears throat> I voted... L-Onorevoli Zdanoka. Jiena favur ċertu paragrafi, però mhux kollox. Jiena favur illi ma naqblux ma nazi. L-ideoloġija tagħna hija fil-fatt ix-xitan li xekkilna. L-istorja tat-tieni gwerra Din hija edha hawnhekk f'din il-mozzjoni, però ma tkopriex tajjeb fejn huma l-ftehimiet bilaterali illi saru qabel 23 ta' wissu 1939 il-familja tiegħi sagrifikat ruha u ħelset mid-deportifikazzjoni. Anzi, soffrit taħt id-deportazzjoni u din l-ideoloġija għandha għal dejjem titneħħa. Vielen Dank, Frau Kollegin Stanoka. Als letzte spricht Frau Kollegin. Grazie, Onorevoli Zanowska. Issa l-Onorevoli Ward. Uh, thank you, President. Grazie, President Bħala membru tal-Komitat tal-Kultura u l-Edukazzjoni għal dawn l-aħħar ħames snin u bħala viċi president ta' dan il-Komitat, jiena dejjem nipprova nqajjem kuxjenza ta' memorja dwar l-istorja diffiċli tagħna, jew permezz tal-Erasmus Plus, jew inkella l-European Solidarity Corps, jew proġetti oħra, proġetti oħra kreattivi. Il-kuġina Tommy, Kenny Chaplin, edha f'qabar fit tramuntana ta' Franza. Għatluha meta kellha 18 sena waqt li kien qed iġielet kontra l-faxxiżmu. L-Unjoni Ewropea huwa proġett ta' paċi li tippromovi l-idea li l-Ewropa ma tistax teffordja li kollha gwerra dinija oħra. Dak li tlifna kien immens. Ehm, distruzzjoni madwar l-Ewropa kollha. Aħna rridu niġġieldu għal paċi u l-prosperità permezz ta' kooperazzjoni bejn il-pajjiżi Ewropej. Dawn il-memorji tal- seklu li għadda għandu jiftakarhom kulħadd u ninkoraġixxi dawn il-proġetti biex ikun hemm aktar tolleranza ftehim reċiproku u jkun hemm ukoll rikonċelazzjoni. Grazzi Onorevoli Ward. Die Bedeutung der Erinnerung an die europäische Vergangenheit für die Zukunft Europas. Wir kommen nun zu den Beck. Ähm, issa niġu għal dak l-espjegazzjoni tal-vot li jmi. Bekämpfung von Geldwäsche, es beginnt Frau Kollegin Scheutrova. Schön. Nibdow mis sinjura Sodrova u ħan id-diskutu issa l-issa implementazzjoni ta' leġizlazzjoni kontra ħasib tal-flus. Sinjura, meta dinija eh, dan huwa suġġett importanti għalina. Hemm il-Panama Papers pereżempju. Aħna nafu kemmi kbira il-ġlieda kontra il-, -ġlida kontra il il-ħasil tal-flus hemm għaxar pajjiżi fl-Istati Uniti fl-Ewropa li għadhom ma daħlux ir-regoli. Jiena il-pajjiżi ir-Repubblika Ċeka mhuwiex qiegħed f'din il-lista. Tajjeb jiġifieri li naraw li din il-leġislazzjoni tidħol fis-seħħ fil-pajjiżi differenti u fis-sistemi bankarji differenti ikunu jistaw isegwa imma sfortunatament xorta naraw li il-ħassil tal-flus tal, tal flus mhux qed eh, tiġi mill bl-istess mod mill-pajjiżi kollha. Grazzi Sinjura, Sinjura issa obri. Grazzi ħafna. Eh, eh, President, din riżoluzzjoni hija importanti għax hemm perċentwal kbir tal-prodott nazzjonali tal-pajjiż li jiġi affettwat il-problemi wkoll ta' taxxa U nafu li qdiet ta' terroristi jiddependu kol minn dan it-tip ta' flus li ma jidrux. Dan kollu qed nitkellmu fuq total ta' xi 200 e, biljun e, ta' li jiġu maħsula. U naraw li memx sanzjonijiet biżejjed jiena iffirmajt din il-riżoluzzjoni biex naraw li verament fuq livell Ewropew nagħmlu din il-ġlida tagħna. Nistgħu naġixxu wkoll mingħajr ma jkollna lista twila ħafna ta' dawn it-tax havens għax ħafna minnhom nafuhom qegħdin ukoll fl-Unjoni Ewropea għax inkellek nattakkawhom eh, nibżgħu l-infallu wkoll. Grazzi. Issa il-kollega Morel l-assessur sur Polċek it-tnejn mhux Mela l-aħħar persuna se tispjegana l-vot ta' ħajja is-sur Ġambaski. Bil-mikrofonu hekk jista' Kollegi, jiena astjenejt. Ovvjament jiena naqbel li l-xogħol kontra l ħasit tal-flus naqbel miegħu, imma ċertu affarijiet għandhom x'jaqsmu ma' kompetenza tal-istati membru. Imma l-fatt li noħol u xi aġenzija jew xi proċeduri amministrattivi eh, ma għandhomx lokom hawnhekk ma rridux aħna nilħqu għanijiet politiċi biex nġildu kontra ċertu pajjiżi. Eh, f'dan il-każ qed nitkellem għal polonji fuq il-Polonja u l-Ungerija. Grazzi ħafna. Sur Ġambaski. Mela, bekk. Spiċċajna u koll l-ispjega tal-voti fuq dan il sujġet ġifiri l-liġi kontra l-sit tal-flus. L-ikla tajba nisospendi s-seduta sa' tlieta. Grazzi. Pani Predsedadici. Il-President. So, good afternoon. Warros uh, narittajab, kollegi, is-seduta eh, tkompli. Il-minuti tal-seduta tal-bira u testi adottati ma disponibbli. Għandkom kommenti mela approvati il-minuti. I have also one announcement. Għandi aħbar wieħed, il-grupp SND notifika l-President fuq deċiżjonijiet li rigwardaw ħatrit fid-delegazzjonijiet. Marjan Vint eh, tissostitwixxi lil ċaba Molnar fid-delegazzjoni għal relazzjonijiet mal-pajjiżi tal- eh, tal taxlok tal-Azja u l-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet taxlok tal-Azja ċaba Molnar eh, jostostitwix il marian Vind fil-delegazzjoni ta' relazzjoniet mal-Penisola Koreana u dawn eh, jitħlu fisseħ minn dan moment. Il-punt li jmiss fuq l-agenda issa hija arrija tal-Kummissjoni fuq l-teddita eh, l-istatut tal-pumpieri volontiera fl-Unjoni Ewropea. Nati il-mikrofonu l-ewwel l-Sinjura Tyson, eh, rappresentanta tal kommissjoni Grazzi, President, membri onorevoli. Il-titolu e ta' din id-dikjarazzjoni ti rigwad, ti rifletti it-ħassib fuq l-istatut tal-pumpiri volontiera fi Franza fuq l-impatt ta' dawn il-pumpiri volontiera wara eh, verdet tal-orti tal-Unjoni Ewropea ta' sena li għaddiet. Jina nifem Eh, dan it-ħassib. Il-Kommissjoni naturalment ma tistax eh, titkellem fisem il-qorti, pero nista' niżgurakom li aħna qegħdin insegwu situazzjoni ta' eh, servizzi tal-emerġenza u dawn inkludu anki il-pumpiri volontiera mill-rib. Dawn il-pumpiri volontira huma importanti għal servizzi ta' emerġenza fl-Unjoni Ewropea peress li dawn huma e, e, imħaltin professjonisti u volontari il allora il-kompożizzjoni tal-servizzi dvarja ħafna minn stat membru għall ieħor fi Franza 80% huma volontari e, hemm perċentwali iktar oljin bħal Ġermanja u l-Awstrija waqt li f'pajjiżi oħrajn bħal Bulgarija u l-Greċa huma kważi kompletament professjonisti. Mela, dan il-verdet ma jobbligax l-istati membri li kollom eh, taħlita partikolari ta' volontari professjonisti. Bla dubju ma tobbligax l-istati membri li eh, teħles minn eh, min volontari kompletament. <clears throat> jew, jew li kolla, eh, jew ikolla volontari biss. Il-kwistjoni principali tal-kawza kienet fuq il-ħin ta', ta mistriħ u specialment id-dritt għal eh, mistriħ għal dawk il-pompiera illi huma eh, obbligati eh, jiexu viċin tal-stazzjon tal-pompieri u anki illi iridu u li huma obbligati jaslu fil-post tal-nar fi żmien ta' 8 minuti. U eh, allura eh, l-orti deċidiet li anki l-standby, il-ħin standby għandu jiġi konsidrat bħala ħin li fieħ huma qegħdin jaħdmu. Dana kien kollu ċentrat fuq il-nozzjoni ta' ħaddiema u allura eh, il-sentenza ma' għalet ċej ġdida, il-ġurisprudenza skont il-liġi Ewropea jekk wieħed persuna jiex konsiderata ħaddim jew lej, dependi mit ċirkostanzi. Eh, u dana naturalment meta l-persuna tkun subordinata ta' persuna oħra u tiġi remunerata. Fil-kas ta' sur Mazza il-koorti ikkonkludit illi f'dawn iċ-ċirkostanzi partikolari kienu eh, jeżistu dawn il-kondizjonijiet. Wara is-sentenza, il kondizjonijiet wara is sentenza waslu għal konklużjoni e, illi, l-Unjoni Ewropea huwa impossibbli li konna uh, pumpira volontira. U jena nħossi li dina miex korretta bħala interpretazzjoni, memx eh, kas li eh, jirrifletti situazzjonijiet kollha. Kull kas speċifiku għandu jiġi evalwat eh, fil-kondizjoniet partikolari. Dispożizzjonijiet tal-ħin ta' mistri għandhom jiġu rispettati skont id-direttiva, però fid-direttiva hemm ħafna flessibilità għal setturi bħal pompiera u s-servizzi ta' mm, emerġenza, derogazzjoni għal mistrieħ huma po possibbli u l-istati membri wkoll se jippermettu illi il-ħaddiema jagħmlu opt-out mill-ħin massimu ta' 48 sea. <clears throat> U anki f'każijiet ta' eh, emerġenza ta' dizastri naturali. U allura biex inqassar, kull każ għandu jiġi eżaminat skont il-każ partikolari u eh, ma, li mandux jieġużat biex nevitaw eh, li nissodisfaw liġi eh, tal-Unjoni Ewropea. F'kull każ id-direttiva koll tinkludi flessibilità biex tinkludi anki il-bżonnijiet ta' servizzi ta' emerġenza bħal pumpiri. Minna ma tikser il-protezzjoni tal pumpira fuq dak li għandu xjaqsam ma' saħħa u xol. Issa niftaħ diskussjoni u fisem il-gruppi fisem il-EPP għal 3 minuti il-Sinjura Sander. Merci Madame la Presidente. Madame la... Grazzi ħafna. Grazzi kollegi. Il-nirin, l-arar, incidenti, il-fat li jisalvaw in nis jajnu n nis dawn il-din hija lista twila li dejjem tikber li tax-xogħol jridu jagħmlu dawn il-pumpieri. Ix-xogħol li jagħmlu huwa importanti ħafna fil-ħajja tagħna ta' kuljum sabiex aħna naraw li ċ-ċittadini jiġu protetti kif ukoll anki il-kumpanniji jiġu protetti wkoll il-żoni rurali Speċjalment ukoll eh, xogħolhom huwa ta' natura soċjali, altruista u indispensabbli biex ikun hemm ikonna eh, Ewropa aktar solidari. Fil 3 miljoni u nofs li għandna fl-Ewropa hemm ħafna volontieri minnhom fi Franza huma 80% tal-grupp tal kollu u waħedhom jagħmlu tnej minn kull tliet interventi Għalek, kollegi, xtaqtni nġbdilkom ftit l-attenzjoni għal situazzjoni ta', periklu. Fifrar tal-2018 li siġej ta' eh, s-sentenza tiegħu dwar il-ħin li tax-xogħol li kien qed jagħmel pumpir tal-Belġju eh, mid-dar tiegħu. Ġifieri is-sentenza, din is-sentenza qed toħloq il-ġurisprudenza e, hemm bżonn li l-affarijiet jiġu iktar iċċarati imma hawnhekk eh, dan ifisser li jista' jxekkel dak li min jixtieq ikun volontier ġifiri qed nitkellmu fuq eh, il-ħin tax xogħol, il-ħin ta' eh, li wieħed jista' jistrieħ u anki il-lif li jista' jkollu dan kollu meta nitkellmu qed inħaltu l-affarijiet minu volontir u min mhuwiex. Jekk verament se nraznu il-volontieri milli jagħmlu dan ix-xogħol, e, e, se niġu għal sitwazzjoni drammatika imħabba anki nuqqas ċertezza legali ta' dawn il-korpi. Aħna bħala Ewropa ovvjament irridu s-sigurtà taċ ċittadin ma rridu naraw li n-nies jinvolvu ruhom fil-volontarjat. Imma isna qed nagħmlu l-affarijiet bil-maqlub. Għalhekk jiena flimkien mal-kollegi li qegħdin hawn magħna llum imma ukoll mal-kollegi tal-grupp tal-PP qegħdin naħdmu biex unitolbu biex inkunu nafu eżattament fejn se twassal din id-direttiva. Nixtiequ nitolbu l-Kummissjoni Ewropea biex timplementa eh, xogħol konkret parametri biex ikun hemm il-sigurtà legali ta' dawn il-pumpieri li huma volontera. Issa fisem il-grupp tal-SED għal 8 minuti is-sur Burgles. Sinjuri, dan huwa l-aħħar dibattitu tal-lum u tal-plenarja, però huwa dibattitu importanti ħafna, partikolarment tal-grupp tagħna l-SND Is-solidarjetà hija ta' tħassib importanti għalina, hija fondamentali, imma mhux għalina biss imma għall-Unjoni Ewropea kollha e, tidħol taħt l-artiklu 2 tat-trattati u tirigwarda e, l-għajnuna volontarja minna remunerazzjoni biex natu għajnuna l-persuni oħrajn. F'ħafna pajizi tal-Unjoni Ewropea Eh, il-pompieri volontira huma pilastru vitali għal biex eh, eh, jiproteġu il-soċjetà minn dan ir-riskju sekk importanti. Ilna 150 sena li kellna din l-istituzzjoni partikolari fi Slovenja u aħna pajjiż illi meta nqabluha mal-popolazzjoni aħna għandna 50,000 volontar volontiera, pompiera volontiera, li għall l'iktar rapport l'iktar oli fl-Europa. F'ċerti pajizi, f'ċerti postijiet, hemm ħafna nies parċentwali olja ħafna li hija li huma volontiera. Dawn jgħinu ġildu kontra n-nirin, l-arar, jgħinu situazzjoni ta' traffiku, Eh, u huma jaħdmu anki fi żoni rurali. Barra minn hekk il-pumpieri fl-Ewropa oh, prinċipalment fl-Ewropa huma waħda minn dawk l-aġenziji li l-iktar għandhom il-fiduċa tan-nies eh, dina hija element importanti tal-protezzjoni ċivili u l-fiduċa hija importanti. U hija parti Bazika ta' sistemi tagħna u importanti li jkollna servizz ta' eh, pompieri volontiera organizzat u effiċenti u jihdu sem anki nisa u ma rridux ninsew illi dawn individwi jisakrifikaw il-ħin tagħhom, l-isforz tagħhom mingħajr paga biex jipproteġġu s-soċjetajiet tagħna. U u ta' min wieħed jiringrazzjom, jirrispettom u jaraf l-importanza tagħhom. U ma rridux ninsew lanqas illi illi nafaċaw id-dizastri naturali u jew li anki eh, tirsolvi l-konsegwenzi hija parti mill-mandat tal-Unjoni Ewropea. U u, u jagħtu anki input għal biex jħedġu lin nies biex jieħdu sehem fil-dawn l-attivitajiet. U meta nħarsu l-kwestjoni tal-ħin ta' xogħol, din hija importanti, eh, huwa importanti ħafna illi dawn dawn l-individwi jkollhom drittijiet rispettati fix-xogħol tagħhom. Din id-direttiva partikolari li qed neżaminaw illum mill-2018 E, spiċċat taħt il-qoddim il-qorti ta' ġustizzja. U, u dawn il-pumpira volontira illi jistaw ikunu f'darhom, però fl-istess ħin ikunu qegħdin on duty u fl-istess ħin e, e, qed jiġu konsiderati bħala ħin ta' xogħol. U kif għadna għal 8 sigħat Eh, suppost huma jagħmlu 48 sija ta' xogħol u għal kull 48 sija ta' xogħol rid ikollu 12 sija ta' mistrieħ. Jiena bħala mm, demokratiku soċjali konvint illi id-definizzjoni ta' ħaddim u l-kondizjonijiet illi huma miktubin għal ħaddiema huma eh, kwistjonijiet li rridu nħdhom b'serjetà kbira u ma nistgħux nitraskurawhom. U ma, ma nistawx aħna nisakrifikaw ħaġa għal beneficju ta' oħra. Aħna irrid ikonna kollox preżenti dimna. ma nistawx aħna nisakrifikaw kondizjonijiet ħin ta' mistrieħ u rridu inkunu naħtu drittijiet lil ħaddiema ma jiddependix la fuq il-post, la fuq il-ħin, dana għandu jiġi applikabli kullim, għandu jkun applikabli kullim kien, u dana għu importanti biex namlu nżommu dan il-korp eh, ta' volontari eh, fil-protezzjoni ċivili u drittijiet eh, ta' dawn il-individwi u l-protezzjoni tagħhom li għandhom responsabilità importanti, għanna nirrispettawhom u l-mekkanizmi tal- ta', ta emerġenza huma importanti għax huma istituzzjonijiet anki ċentru ta' azzjoni, anki dan huwa istituzzjoni u għandu għandu rwol importanti. U l-Unjoni Ewropea għanda tejn l-sistemi nazjonali u tifaċilita anki l-koordinazzjoni u l-armonizzazzjoni tal ta' kif ir-risorsi jistaw jiġu użati fil-stati membri differenti. Aħna rridu nevitaw li kuna wis regolamentazzjoni, rridu nispettaw it-tradizzjonijiet nazjonali u par situazzjonijiet partikolari, ma nistawx aħna nimminaw sistemi li jaħdmu perfettament Janos Lenacic jaf x'inhuwa ir-wol tal-pompieri volontiera eh, jafu perfettament u irridu nżommu dan kollu f'moħna. Anki il-mekanizmi tal-Unjoni Ewropea irridu nżommu f'maħna biex nappoġġaw dawn il-pompiera volontari. U anki e, ewa importanti li ntejbu l-istatus tagħhom. Jiena xtaqtnajt u koll li dan il-korta volontiera mhuwiex sempliciment posta xogħol u għajktar minnek Għanna kas fl-2003 e, e, u l-kas u dim il-qorti attualment. Naturalment ma nistawx imbidlu dispożizzjonijiet li huma eżistenti fl-istati membri differenti, probablement irridu nsibu mod kif nimlew e, il-vojt il vojt fil dispozizjoniet fil pajjiżi differenti u rridu naraw fejjem il-ksur eh, kontra dispożizzjonijiet u importanti eh, li kunem kompromessi ma' soċjetà ċivili, ma' l-aġenziji biex niproteġġu il-benessri u l-ħidma ta' dawn il-volontiera eh, li huma importanti għad dizastri natural. Ma rridux ninsew li dawn il-pumpiera volontiera huma kontribut turi eh, principali għas soċjetajiet tagħna u rridu u rridu noffru xaħġa li l bħal Unjoni Ewropea. Grazzi. Il-kelim li mess issa fisem Renew għal 3 minuti, Signora Miller. Miller. Aziza President, Kommissarju, kollegi, bażikament jiena nista' naqbel mal-kelima ta' qabli. Id-direttiva tiġi eżaminata Jiena nkun kontenta kif ikonna ċertezza ta' pjanar għal pumpira tagħna. Bħalissa għandna 1.1 miljun pumpir attiv fil-Ġermanja, 95% huma volontarji. U eh, hemm biss madwar 100 eh, elf professjonista imma 24 elf huma volontarji. L-attività volontarja mhix limitata biss għall brigati tal-pumpiera. Fil-Ġermanja hemm 1.1 miljun volontiera li jgħinu meta jkun hemm diżastru naturali jew inkella bżonn ta' salvataġġ. Fl-Istat Federali tiegħi fil-Bavarja hemm 470 elf ħaddiem ta' salvataġġ. Dan jinkludi 450,000 volunteer. Dawn il-figuri juru li l volontarjat huwa s-sinsla tal-servizzi tas salvataġġ tagħna u tal-armata tal-pumpieri. Jiġifieri dawn il-volontiera li jaħdmu bħala pumpiera qegħdin fil-qalba tas-soċjetà jiġu minn etajiet differenti minn eh, kull livell tas-soċjetà u għandna nieħdu ħsiebhom. Il-volontarjat għandu jkun xi ħaġa li timlilek qalbek bil-pjaċir mhux li tifrustrak. Ta' qabli semmewa dil ħaġa wkoll. Importanti niftakru illi il-ħin tal-volontarjat ma jistax jitqabbel mal-ħin ta' xogħol professjonali għax dan se jikkawża riskju kbir. Aħna assumejna li s servizzi volontarju ma jkunux koperti minn dan l-ambitu. Issa għandna din is-sentenza tal-qorti illi qed ħassibna ħafna u l pumpiera volontarji ma nistawx inqisuhom bħala professjonizzi irridu l-affarijiet ikunu ċari hawnhekk. Fortunatament, sfortunatament bħalissa ma nistawx nagħmlu eh, progress għal eh, dawk li jagħmlu l-volontarjat għandna sitwazzjoni differenti. Is-sistema ta' volontarjat li kellna kienet waħda tajba u rrit li hija ta' valur, issa ma nistgħux nikkompromettuha, allura rridu nsibu soluzzjonijiet prattiċi ħalli bekk il-volontarjat ikun jista' jibqa' possibbli fl-Ewropa u mhux bħafna eh, jekk u kif jew inkella. Grazzi ħafna, issa għat 3 minuti is-sur Rael. President, Kummissarju, u kollegi. Jiena nixtieq nilqa lil dawk li qegħdin hawnhekk anke mis-servizzi volontarji tal pumpiera u li qegħdin fil-gallerija. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-pumpiera volontiera fl-Ewropa u s-sigurtà tal-Ewropa wkoll għaliex le. Jiena qed nħoss li qed niddiskutu din il-ħaġa għax ħafna drabi niddiskutu ħafna fajt li mhux importanti għall futur tal-Ewropa. U issa qed niddiskutu din ħaġa importanti u kull ma 14 irruħ hawnhekk fil-Kamra jisimgħu din id-diskussjoni. Ġifiri tajjeb kieku eh, kellna aktar appoġġ għandna 1.1 biljun persuna fil- Brigata tal-Pumpiera, 95 fil-mija minnhom huma volontarji u eh, dawn għandhom bżonn is-sigurtà speċi ta' protezzjoni legali għax huma parti mill-ħajja soċjali u kulturali ta' pajjiżna. L-involviment tagħhom għandu bżonn l-appoġġ u jixfaqlu l-appoċ tagħna aħna nitkellmu kostantament kemm huma importanti l-volontiera, però x'namlu nagħmlu kompletament l-oppost. Ma nofrulhom xejn għaw il-kwistjonijiet ta' ħinijiet ta' xogħol, ħadd ma jappoġġhom u anke l-Kummissjoni qisha tinjorhom. Jiġifieri daw il-volontira ħafna drabi ikunu bil-qeda x'imkien jistennew xi ħaġa tiġri, imma din se nikkalkulawha bħala parti mix-xogħol. Jiġifieri fil-fatt terribli il-ħaġa li aħna qegħdin nitkellmu dwar kwistjonijiet frivoli u xi ħaġa importanti daqsdin imbagħad għal darb'oħra m'hemmx protezzjoni. U allura wasal il-ħin li ngħidu isma' ħallhom bikwietom il pumpiera volontiera tagħna ħallu lil volontira bikwietom fl-Ewropa kollha. Issa eh, mill-grupp ta' riformisti is-sur Brudzinski. Grazzi ħafna President. Sinjuri. Fl-Olanda ngħidu. fil polonia ngħidu. Ajdut dwar il-volontarji, is-servizzi tal-pompira għandhom servizz twil fl-istorja ta' aktar minn mit sena fil-Polonja. Id-diskussjoni tal-lum turi illi aħna qegħdin nippruvaw narqu s-sitwazzjoni kollha. Naħseb illi għanna nħalluhom bikwietom il daw il-persuni li għal sekli irna xirlom jġestjonaw il-ħin tagħhom li jisigrafikaw il-ħin tagħhom biex eh, Eh, isalvaw lill-oħrajn. Fil-Polonja għandna aktar minn 16 il-1000 pumpier volontarju, 4300 unit jappoġġaw il-pompiera professjonisti. elf kumpira li jistgħu jipparteċipaw f'attivitajiet ta' salvataġġ. Insomma, kollox ma kollox għandna madwar 700,000 persuna, 82,000 minnhom huma żgħażagħ. Kif smajna hawnhekk illum il-pompiera volontarji volontarji ħafna drabi joperaw f'żoni rurali u jikkontribwixxu għal ħolqien ta' konnessjonijiet bej iż-żoni lokali. Bħala Ministru jiena kont responsabbli fil-Gvern Pollak għas-servizzi tal pumpiera U dawn is-servizzi ġew immodernizzati riċentement il-gvern tagħna introduċa dispożizzjonijiet legali biex hu jappoġġa l pumpiera volontarji. U ju allura jiena nixtieq nirringrazzja lil Pumpira Volontiera. Issa mill-Gwe NGL għal 3 minuta minuti u nofs is-Sinjura Pelletier. Grazzi ħafna. Illum jiena kuntenta ħafna għax dawk li ma jidrux qed nippruvaw naraw narawhom. Aħna l-pumpieri isna eh, nafux eh, rajnijom jaħdmu eh, rajdijom u kol jaħdmu fin-nirien hija vokazzjoni tagħhom huma dedikati jagħmlu dan ix-xogħol imma qed nitkellmu fuq nisa u rġiel li imorru jgħinu meta n-nies ikunu fil-periklu u f'kull eh, tip ta' klima meta ċittadini ikollhom bżonn li jiġu salvati huma se jkunu hemm se nsubuhom hemmhekk biex jisalvawna ħajjitna. Nisa u rġiel il-pumpiri il-biraħ il pumpiri il biraħ kiku biex ġejtu l-Parlament ħattu trasport eh, kontu tiltaqgħu ma' sitwazzjoni bħal di fejn kien hemm xi ħadd li kellu bżonn lajnuna. Jina naħseb wasal li żmien li hawnhekk aħna f'din il-Kamra nirringrazzjawhom. Ngħidilkom li fi Franza hemm strike bħalissa u għalhekk jien nixtieq ngħidilhom li qiegħda magħhom. Fi Franza pal f'ħafna stati maħna, 80% eh, huma volontari. M'għandhomx eh, forsi jirċievu xi allowances imma m'għandhomx pereżempju pensjoni m'għandhomx allowance għal riski, m'għandhomx xejn li proteġijom ma jistax ikun li dawn in-nies aħna inqattaw niklu minnhom mingħajr ma nagħtuhom l-importanza li xilqilhom. Eric Litwin li huwa sapeur pompier tal-Pirine Atlantik għalli din l-istorja ħanedilkom kienem wieħed volontarju ta' 21 sena li nħaraq fid-dejħ fil-koxtu meta kienem nirrin verament li ħallow lill persuni mejta. U dan laqas biss kellu ħlas tal-medicina li kellu bżonn għax kienet um 9000 euro imma kieku kien kontu intom minn floku X'kontu tagħmlu? Għandkom eh, il-flus minn min fej eh, minn ma jkollux laqas biss jħallas biex ikollu kura wara jkun għamel xoru. Mbatem, hemm is-sentenza tal-LCJ li qed tirrikonoxxi x-xogħol li qed jagħmlu dawn ukoll skont id-direttiva anke dwar il-limitu ta' kemm għandhom jaħdmu. Aħna nirrispettaw dak li qed tgħid il-qorti imma l-affarijiet iridu jinbidlu eh, fix-xogħol li jagħmlu kif jagħmluh imħabba d-direttiva. Ġifieri jiena net ngħidilkom li hawnhekk qed tieħdu żball għax l istatus ta' volontier mhuwiex is-soluzzjoni biex nagħlaq dawk li jipproteġuna proteġuna llum għandhom bżonna biex niproteġu lilhom għax inkella ma jistax ikun li kulħadd jintilef. Grazzi. Now the next speaker for three minutes, Madame Brunet. Signora Brunet tliet minuti. Grazzi, Signora President, Signora Kommissarju, kollegi, Jina l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni għal eh, dan il-komunikat li konna jenna nistennoh speċjalment niskellem għalija imħabba dak li qed jiġri bħalissa f'dan il-settur tas-sokkors. Jina ġrida hawnhekk nixtieq ninsemmi tliet punti l-ewwel net 3.5 miljuni e, għaw pumpieri fl-Unjoni Ewropea u jiena verament nirringrazzja x-xogħol li jagħmlu il-xogħol li jagħmlu huma anki meta qed jiġu wiċċ wiċċ ma' iktar u iktar diżastri naturali. Meta rajna il-sent il-sentenza tal-qorti u anki eh, imħabba li dawn il-volontira li jkunu qegħdin id-dar tagħhom forsi imma jagħtu semhom xorta meta jkun il-waqt eh, qed naraw li dan kollu ġab ftit it-taħwit u hemm bżonn li niċċarawhom dawn il-punti. It-tieni punt issa jina għattattenta dak li kellek tgħid Sinjura kommissarju. u eh, naf li kull pajjiż għandu karatteristiċi tiegħu Imma xtaqt ngħidlek li hemm l-importanza tal-prinċip tas sussidjarjetà fuq dan hija ħaġa tajba. Jekk nieħdu dan l-approċċ inkunu nistgħu nipproteġu dak li huwa materjali u nżommu intatta wkoll il-fatt li f'kas ta' urġenza fl-Unjoni Ewropea kollha ikun hemm mobilizzazzjoni ta' dawn in-nies. Jiena naħseb din dan huwa punt tajjeb. Issa tielet punt iktar ġenerali illum għandna l-okkażjoni biex infakru il-neċessità sabiex aħna nejnu dan il- dan ix-xogħol anki ġifieri sistema tas soccors biex ikollhom eh, mekkaniżmu Ewropew biex meta jkun hemm xi diżastru jew xi kriżi dawn ikunu jistgħu jaġixxu. Jiena nixtieq ngħidilkom illum eh, nirringrazzjakom u ngħidilkom li dawn is-sistemi ta' sigurtà ċivili li taħdem tajjeb hemm bżonn li naraw li taħdem tajjeb u li x-xogħol tal-Unjoni Ewropea ntuħ spinta qudiem biex inkunu iktar effiċjenti din hija l-Ewropa li jiena nista' nidħol għalija Ewropa li tejn li ċittadini li t-proteġijom u li tħalli li ċittadini fis soċieta jispremi, jisprimu rwiħom u jaraw li solidarjetà dejjem qiegħda hemm għal kulħadd. Grazzi. U issa għal żewġ minuti is-Sur Grazzi, Signora President. Eżis, kollegi, imma rari intom qed naraw li dawn il-pumpiri volontira huma qalbina eh, u devoti. Nafu li ta' kuljum dawn il-pumpira volontira u anke dawk professjonali jissakrifikaw ħajjithom biex jisalvaw il-ħajja ta' ħaddieħor. Nafu li minn kull eh, minn kull settur tal-ħajja il-volontiri li jiġu minn kull settur huma devoti biex jagħtu sem lil eh, l-soċjetà imma aħna x'namlu dawn. Naraw li jiġu aggrediti, ma napprezzawhomx u illum qegħdin jaraw li mhumiex qed jiġu apprezzati. Wara eh, li sena l-oħra ma Le Pen kienet kelmet fuq dan. Il-ġurisprudenza tal-ICJ sejt hija qed naraw li bija ġifiri dawn mhux se jkomplu jaħdmu kif suppost. Ġifiri il- ma jistax ikun li jkun hemm biss eh, professjonali f'dan ix-xogħol. Hemm bżonn il-volontieri għax inkella il-Franċiżi se jibatu qed nitkellem għal Franza hawnhekk ovvjament is-soċjetà ċivili tiddependi mill-volontira u fi Franza nafu li dawn jammontaw għal 80% tal-korp. Ma jistax ikun li dawn ibidlu l-istatus tagħhom hemm bżonn li konna eh, direttiva speċifika għalihom għalhekk matul din il-mandatura. Ovvjament barra il-legali hemm il-lat politiku l azliet li jagħmlu s-soċjetajiet pumpir volontiera jiddeċidi u li jaġixxi biex jipproteġi territorju u n-nies fej joqotu mħabba dawn il-dizastri li iktar naraw, bil-fors aħna rridu nduru lejn il-volontieri kullimkien fl-Europa għalek. Al il-Rassemblaw Nazjonal ta' Marine Le Pen, aħna għanna proposta mill-Federazzjon eh, Nazjonal dwar dawn il-pumpiri volontira ta' Franza. Grazzi ħafna, Sur Ruġe. Inti taċċetta blue card minn Signora Valeska? Kartellum blu? Mr. Rouge, will you accept a blue card? Sur Rouge, taċċetta inti taċċetta l-kartellum blu? Iva? Signora Zalewska. pani przewodnicząca pani komisarz e, szanowni koledzy President, Signora Kommissarju, e, Sinjuri, jiena nixtieq nirringrazzja Signora Kommissarju għal klim sbieħ u rispett li qed urid lejn dawn il-pumpiera volontiera u tal-li hija tkellmet ehm, dwar is-servizzi li jagħtu fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb regolamenti żejda se jxeklu il-xoll li jagħmlu, servizz li jagħtu l volontirja Aħna anki fil-Polonja għandna dawn il-volontira u wis nibżaw li dan se jkun ta' dannu. Dawn id-diskussjoni jsibu f'pajjiżna jien rappreżenta l-Polonja u nista' ngħid li l-aħħar tliet snin dejjem nonfqu iktar flus biex nejnu l-dawn il-korpi u rispett li nurruha manna nuruh ta' kuljum. Aħna iż zida ta' hija ta' 30%. Skużani tgħid il-President, imma il-kartellun blu għal 30 sekonda imma qed nara li ma kienitx mistoqsija għal eh, Sur wara kollox. Iva, mela nistaw inkomplu minuta u nofs. Is-sur Ġambatski. Thank you, Chair. Uġem, għuspoġu Presidatu, uġem, kollegi. Sinjura President, kollegi. Presposajti nekku kudinis misvideti li namnugu incidenti sfarzen. Komissarju, f'dawn l-axħar snin aħna rajna diversi incidenti li għedu il-sigurta ta' ċittadini tagħna fl-axħar snin rajna nirien devastanti illi erdu il-propietajiet u eddu il-ħajiet. Il-pumpiera eh, volontirja ta' spess eh, jgħinu l-pumpieri professjonisti anka jinġili jentom eh, din hija biċċa xogħol diffiċli ħafna u xi ħaġa responsabbli ħafna. nix inħallu regolamenti eċessivi li jeddu l status tal-pumpiera tagħna. Il-Qorti Ewropea iddeċidiet illi ix-xogħol standby għandu jitqis bħala ħin ta' ħidma dan ifisser illi il-pumpiera se jkollhom żewġ impjiegi dan eh, joħloq stampa ċara ta' xi problemi jista' kolna. Id-direttiva ta' dak iż-żmien kienet ippreparata f'kuntest ieħor u m'għandix tiddemotiva lil eh, pumpira tagħna jew teddidhom bl-ebda mod laqqas lil volontiera. Bir-rispett kollu lejn il-qorti, aħna m'għandniex inħallu lilna nfusna nkunu eh, imxekla minn dawn is-sentenzi eh, tal-qorti li ma jkunux gwidati daqshekk tajjeb. Jiena naħseb li għandna naħdmu għal soluzzjoni ottima biex nevitaw li konna teddita għall status ta' dawn il-pompiera volontiera. Grazzi is-Sur Zlotowski. Signora President, Komissarju, jiena fil-fatt skantat li mawx ħafna nisawnek fil-Kamra Però għanna rappreżentanti minn partiti differenti u l-koll qed nitkellmu b'vuċi waħda. Veru il-servizz tal-pompiera volontiera huwa importanti ħafna bħala element ta' sigurtà fl-istati membri Ewropej huma jingaġġaw lilhom infushom biex jagħmlu dan ix-xogħol imprezzabbli u anki jirriskjaw ħajjithom huwa huwa mm, xogħol perikolus ħafna koll Dan huwa kapital soċjali. Ħafna postijiet anke fil-Polonja l-istorja tal-ewwel stazzjonijiet tal-pumpiera imorru lura għall bidu tas-seklu 19. Iġifieri jekk la darba ħna da sekuniti l-lum nishtiqni l kummissarju illi jiena naqbel Massur Berges illi qal illi qal illi aħna nirċifu ħafna minnant il-pumpira volontira u allura rridu ntuhom ħafna u koll. Grazzi ħafna, issa senati il-kelma lil komissarju Tyson għal darbohra biex nal dan id-dibattitu. Grazzi, Signora President, membri onorevoli, jiena smajt b'attenzjoni l-interventi ta'kom u nispera illi jiena stajt naljeva ftit mitħassib illi għandkom rigward l-status ta' dawn il-pompiera volontiera fl-Unjoni. Dawn il-volontiera huma il-pulmun ta' ħafna eh, servizzi u l-kontribuzzjoni li jagħtu mhix xi ħaġa disputibbli. Għandi rispett personali kbir ħafna lej dawn il-pompira volontiera. L-organizzazzjoni eh, tibqa kompetenza tal-istati membri individwali kull stat membru għandu l-ispeċifiċitajiet tiegħu u l-bżonijiet tiegħu, però importanti li nipproteġu s-saħħa, is-sigurezza tal-volontiera u nassiguraw li l-istatus tal-volontiera ma jkunx qiegħed hemm biex jagħmel xi ċirkunvenza għal liġi tax-xogħol regoli joffru flessibilta kif jiena spiegajt fl-introduzzjoni tiegħi. Min-naħa tiegħi jiena kuntenta niffaċilita il kuntatt bejn stati membri differenti illi jistgħu jiġu effettwati minn din is-sentenza mazzak u dinja pjattaforma biex aħna niddiskutu soluzzjonijiet li nstabu fil-fatt f'ħafna stati membri. Direttiva speċifika għal protezzjoni ċivili ġiet proposta mill-Senat Franċiż u mill-Pompiera Franċiżi u ma nafx jekk eh, din hijiex l-aħjar soluzzjoni, però però tifmu illi bħala membru mill-Kummissjoni li qiegħda tispiċċa jien ma nistax nimpenja ruħi eh, x'se tagħmel il-Kummissjoni li jmiss li tibda proposta ta' dan it-tip, però jiena kuntenta illi stajt intikom ftit elementi u naħseb l-element prinċipali u illi kollkom pożizzjoni informata tajba illi intom mbagħad komplu tiddiskutu flimkien mas-suċessur tiegħi. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura President. Grazzi, Sinjura Kummissarju, id-dibattitu issa malu. Il-minuti ta' din is-seduta se jiġu sottomessi lil parlament għall-approvazzjoni fil-sessjoni plenarja li jmiss jekk m'hemmx oġġezzjonijiet jiena nmexxi riżoluzzjonijiet adottati lejn inmexxihom lil persuni eh, li huma nkarigati minnhom. Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew hija aġġornata u s-seduta tala hawnhekk. Grazzi.